Good morning, dear colleagues. Let's start our today. Dwa tajba, eżis kollegi, nibdew bil-laqa Nittama illi gawdejtu l-program tal-bira u issa nishtiq nilqa fostna li zewċ sinjuri il-sinjura Lamaja Haji Bashar u il-sinjura Hawwa Brahim. And I am also delighted that my colleague jina u koll kontentissima illi il-Sur Antonio Panzeri, il-President ta' Sottokomitat għal Drittijiet tal-Bniedem, et uh, għawek fostna biex ikun jista' jikko presjed miegħi. Signor Panzeri, nadilak il-kelma. Grazie, Presidente. Grazie, Signora President. Lodwa tajba, mela, biex Eh, xiftit eh, housekeeping. Tistaw taslu intom il-lingwa illi tixtiqu tisima eh, inkluż l-arbi illi jinsab fuq kanal numru 29. Nirringrazzja wkoll il-Kumitat FAM u il-President tiegħu li ġentilment aċċettat illi nikko presjedu dan il-punt illum. Il-biraħ eh, konna qed niċċelebraw il-ġurnata ta' 8 ta' Marzu ma tantxa ħin eh, a dispożizzjoni tagħna, però xorta waħda huwa importanti illi ngħid illi l-sottokumitat Drwa sottokumitat illi huwa parti importanti ħafna tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin fih dan il-Parlament Ewropew aħna niffukaw fuq id-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u il-Kumitat FAM illi kif tistgħu timmaġinaw responsabbli mill-kwistjonijiet speċifiċi ta' drittijiet tan-nisa. Il-Premju Sakharov hija inizjattiva importanti ħafna għalina l-koll hija inizjattiva illi ċertu mod trid tkun ta' eżempju. Mhux biss biex tfaħħar lil dawk li jkunu l-aktar saħqu fuq id-drittijiet tal-bniedem, iżda anka biex turi illi id-drittijiet tal-bniedem għalina huma essenzjali għal proċess demokratiku fi diversi pajjiżi tal istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena kuntent ħafna li nista' nilqa' żewġ rebbieħa tal-Premju Saharov, is-Njura Ħaġi Bashar, Mm, illi flimkien ma' Nadja Murad mill-komunità eh, Jasiti ġiet motija il-premju din is-sena u s-sinjura Hawija Ibrahim il rebħet il-premju Saharov fis-sena 2005. Kollina metti li żewġ rebbieħa huma għajn ta' kuraġġ u ta' ispirazzjoni li fakruna l-importanza li niġildu għad-drittijiet tan-nisa u għad-drittijiet tal-bniedem in ġenerali. Wara illi ser jitkellmu dawn iż-żewġ sinjuri ser titkellem il-sinjura Mara Marinati illi hija ġeja mill eh, e e AS biex titkellem dwar l-implementazzjoni ta' rezoluzzjoni 1325 għal eh, dwar il-paċi u s-sigurta. Issa nixtieq naddi il-kelma lil Ħawija Ibrahim illi ser titkellem bl-arbi, hija ġeja minn Niġeja nfakkarkom, pero nerġan nfakkarkom ukoll li hija rebħet il-Premju Sakharov fl-2005. Sinjura nadilek il-kelma. Thank you, uh, Madam Chair, and thank you, Co-Chair. And thank you, ladies and... Grazzi, Signora President, grazzi, Sur Co-President. Jina nishtiq nibda billi nirringrazzja b'mod speċjali lilkom il-kol tal-li tinsabu għawek prezenti. Il-birak kellna ġurnata twila, mimlija għada spajda, għamilna kellna diskussjoni interessanti u għalek u għatawnura lina li intom sibtu l-enerġija sabiex tunu fosna għawek da' sekmini. Nixtieq nirringrazzja wkoll b'mod partikolari lil Stephanie u Kristina u it-tim illi ena nduru madwar il-Parlament Ewropew illi huwa bħal labirint. Jina naħseb illi il-bira ħedna ħafna u għalhekk illum ser nżid biss xifti ta' affarijiet. Tkellimna ħafna, kellna ħafna x'nomodu u naħseb li illum hemm bżonn biss li nżid xi ħaġa dwar dak li qalet Ramija Ħamija. Hija flimkien ma' Nadja huma r-rebbieħa tal-Premju Sakharov għal l-2016 għal ġlida tagħhom fil-komunità uh, eh, jaziti. It-tnejn li huma huma uh, eh, vitmi um, tal-komunità ta ta ISIS. Il, aħna u koll għanna eh, il-problema e, tal-istess tip fil-fat 60% tal-tfajliet eh, tana li nsterqu minn Boko Haram għadhom mis għadhom e, niqsin u għadhom il-sira e, sessuali. Nishti nejt li man, man nix nibqaw sikta fuq din il-problema u lanqas asmanna nibqaw sikta fuq il-problemi tal-komunità jazidi, il-xabab, Boko Haram, etc. Il-messagġ tagħna wara il-biraħ nishti ngħid illi il-ġurnata il-jum in-nisa huwa kuljum iktar importanti minn hekk nixtieq ngħid li aħna mhux ser nibqgħu sikta. Aħna ser nisqu biex jiġu rispettati drittijiet ta' nisa Jazidi u għal drittijiet ta' nisa in ġenerali, b'mod partikolari, però anka tal-umanità in ġenerali. Affaċċajna situazzjoni fejn bejn eh, kienem eh, din il-problema kbira ta' terrorizmu ħassejtu anka hekk fl-Unjoni Ewropea, iżda l-lin mill-politika barranija li l-in minn l-azzjoni reġjonali huwa dak illi namlu fl-ispazji tana illi għalija huwa iktar importanti, jiġifiri dawk l-affarijiet iż-żar illi aħna l-kol kemm aħna namlu, dawk ser jatuna kuraċ biex nimxu il-qoddim Jirri iva rridu nizguraw illi il-liġijiet jiġu rispettati wara kollox ninsabu hekk dan it-tempju ta' ġustizza fejn il-liġijiet jaddu. Iżda li l-inminek hemm bżonn ta' azzjoni. U fil-fatt il-Premju Sakharov jerġa jisħaq fuq propju dan l-aspet. Dak l-aspet tal-attivizmu li tkun nkunu attivi. Intom għamiltu ħafna bħala membri tal-Parlament Ewropew, però irridu morru li lin minn dan il-forum ta' politika. Irridu naqbdu kustjonijiet separati u intu għam spinta. Il-brakon qed nitkellem fuq id-drittijiet tan-nisa, jiena bħala role model. Pero nżid ħames punti ma dak li qed bira u ukoll illi il-koll kemm aħna irridu niddefendu lil xulxin. Jiena niddefendi lil Ramija. Is-Sinjura ta' maġembi tiddefendi lili. Irridu niddefendu lil xulxin. U bekk il-persuna ta' maġembek tista' tkun l-alleat il-ġdid tiegħek. Ma ninsewx il-kuntatt huwa estremament importanti biex bekk niddefendu lil xulxin biex niċċaqalqu il-bot blazzjoni tagħna minn dan il-Parlament Ewropew. Tini messaġġ ejja e, il-kwistjoni ta' talim nitfawa ta' uddimnet, uddimnet mill-lezzjonijiet tagħna, it-talim huwa essenzjali għas soċjetajiet tagħna. Telet aspet, ejja nitkellmu dwar l-identità individwali tagħna, dwar dan tkellimna propju l biraħ Ħat mandu jimminana u ħadd mandu jitfa taħt id-dinjità tagħna, id-dinjità tagħna bħala nisa, bħala rġil, bħala tfal. U dan nixtieq ngħidu rajna u smajna eżempi il-biraħ, pero irrid nisħaq fuq dan. ħadd ma jista' jkalpesta d-dinjeta tagħna. Din trid tkun xi ħaġa li nisqu fuqha. Ir-reba aspett, ir-reżiljenza. M'għandniex nibżaw fil-sfond tal-sfidi li qed naffaċċaw il-naħbu l-identità tagħna bħala n-nisa. Għana nkunu reżiljenti ma nix nibżaw. Aħna irridu nirrifjutaw illi nkunu beżana, irridu nuru reżiljenza. U nittama illi dan il-punt noħduh lura darmana, il reżiljenza Barra minn hekk, f'kull ħaġa li namlu nil-leġizlaw fejn nil-leġizlaw u namlu xet namlu fil-komunitajiet zar tagħna irridu nikunu eċċellenza f'dak li namlu. Dinja l-ispirazzjoni u dan huwa dak li ħadd miegħi id-dar wara s-sessjoni tal-bieraħ. U l aħħar punt, ejja nibqgħu niċċaqalqu. Min jixtieq joħlom, min nixtieq eh, li jimplementa dak li għedna, ejja namluħ, min jista' jtir itir, min jista' jiġri jiġri, min jista' jimxi jimxi, u min ma jistax jimxi jitħarrek b'xi mod, ma ejja nibqgħu niċċaqalqu. Thank you, grazie. Grazzi, issa nistaw naddu il-kelma l-Sinjura Lamija Ali Bashar illi hija il-rebiħa il rebiħa ta' tal premju Sakharov f'Diċembru eh, ta' li jingħata f'Diċembru 2016. Nixti eh, fl-istess eh, waqt Nejt illi ma tantx għandna ħin għad dispożizzjoni tagħna għalhekk wara li ngħaddi l-kelma lill-rebbieħa eh, tal-Premju Sakharov se ngħaddi wkoll il-kelma għal ftit minuti lill-membri tal-Parlament Ewropew. Jekk jogħġbok, Sinjura. Mikrofonu għal-kellima. أيها għas sada l ħedur في البداية أتقدم بأجمل تهاني والتبريكات لكل Grazzi l-odwa tajba l-kulħat, nishtiq eh, naddi eh, nejt bonġu eh, le nisa kolla u nauguralom il-jum il-tajjeb il-biraħ nafu li kienet il-ġurnata Internazzjonali ta' nisa nixtieq hawnhekk insemmi dawk kollha li sfaw vitmi ta' Boko Haram ta' tal-IS u ta' organizzazzjonijiet terroristiċi oħra. Jena għandi f'moħħi partikolarment in-nisa u il-bniet illi huma il-sira ta' il-bnedmin slava, xinxiq nidilom illi eh, aħna qed naħsbu fihom. In-nies kollha qed jaraw din il-miżerja l-xieren ta' ruf li jmutu f'idejn it-terroristi ta' kuljum. Il-mara għandha qudiema għandha ħafna problemi imma nafu li l-problemi eh, tal-mara tal-ponent huma ferm differenti minn dawk tal-mara fil- fil-pajizi tal-Vant u fil-pajizi eh, musulmani. Nisa li jiexu f-soċetajiet eh, ċivilizzati eh, ma jħobtux mal sess problemi ta' pajizi oħra ta' bnadi oħra fid-dinja fejn forsi n-nisa dom xiftit l-ura fejn hemm gwerer, hemm konflitti, hemm statistika li tipprova tifhem l-istatus l istatus tal-mara dawn eh, l-istatistiċi eh, juru li dawk in-nisa li ħabtu wiċċhom ma' violenza u ma' stupru. Violenza sessuali. ċifri allarmanti, pero nafu li dawn ma jirriflettux ir-realtà vera li hija ferma. Hemm nisa illi uh, Iġu sekwestrati, jiġu maħtufa u ma nafux jiġri minnhom. Irridu naraw li l-mara tkun daqs ir-raġel f'kull soċjetà irrelevanti jekk hix Ewropea, jekk hiex ta' pajjiż mil vant Rridu naraw li konna wkoll taħlit ta' sessi kif ukoll ir-raġel u l-mara li jiġu trattati mod indas. Rridu naraw illi wkoll nikkonsidraw il-fatt kemm il-mara pro l importanti għal li jiexed ħsieb l-edukazzjoni ta' tfal, però mbagħad intu nofs id-drittijiet. Nixtieq nirrakkonta l-esperienza personali tiegħi li eh, tirrifletti b'mod ġenerali eh, l-istatus tal-mara fl-Iraq u fil-pajjiżi Musulmani eh, kemm sitwazzjonijiet ta' paċi kif ukoll sitwazzjoni ta' gwerra. Fis-sitwazzjoni ta' paċi qabel il-konflitt kien hemm liġijiet liġijiet skont il-liġi xarja li hija liġi tal-Iraq u l-istatus personali, eh, iż-żwieġ eh, dan kollu eh, kien sottopost għal din il-liġi musulmana, il xarja dan kien problema għaliex hemm ħafna soċjetajiet, soċjetajiet bħal tiegħi li huma tassew tradizzjonali li sfurzaw l-bniet jizzewġu għam ħafna minuri fil-fat illi jiġu sforzati fi żwieġ dan wasal biex ehm, ċertu biex uħut minnom jaharbu, jispostaw rwieħom u dan rajnieħ kull imkien anke fost is-soċjetajiet eh, onja. Xikultant nisa huma wkoll vitmi ta' tranzazzjonijiet, eh, tranzazzjonijiet finanzjari bejn il-familji ġviri bħal eh, donnom qed jagħtu hemm ġenituri li qed jagħtu eh, it-tifla tagħhom eh, qed jikkonsidraw bħala speċi ta' tranzazzjoni finanzjarja bħala dota. Fien nifissa naħseb li però fl-Irak dak li war ukoll huwa illi dawk li qed jagħmlu illi huma responsabbli ta' l-istupru jaddu għalix xama illa li jiex ħafna drabi eh, jieġri li tkun eh, hemm dawn eh, il-każijiet kollok ir-raġel li jimponi lilu nnifsu u wkoll il-femijiet it-twemmin tiegħu meta pereżempju kollu dimu mara illi tkun sfad vittma ta' stupru. Eh. U allura dan huwa ċirku vizzjuż ehm, min jisma' vittma ta' stupru qatt ma jista' jirkupra. Hemm ukoll eh, divorzju eh, u jekk id-divorzju jinbeda mill-mara, il-liġi qatt mija favura, favurija, is-soċjetajiet mużulmani kienu dejjem vittma ta' ta' tal-Islam politiċizzat. Kien hemm ukoll eh, kampanji medjatiċi biex eh, ikkomplu eh, jitnaqsu l-libertajiet u drittijiet tal-mara. Dan kollu ma jirflettix dak li qed naraw fid-dinja moderna b'nadi oħra. Fis-snin 40 u 50 tal-Irak u anki stampi li jmorru lura għal mit sena fl-Irak naraw li kien hemm il-libertà fl-Irak meta mqabbel mal-lum Iġviri, qed naraw sitwazzjoni li sejra mill-ħażin għall il In-nisa u l-bniet eh, jiġu fastidjati. fastidjati anki mill-kollegi, mill-koċittadini u dan fi żmien ta' paċi, ovvjament fi żmien ta' gwerra dan eh, waqar u l-mara hija l-ewwel vittma ta' reati, reati atroċi il wet u eh, Boko Haram u entitajiet oħra Aħna rajna rejati fil-Bosnia u kol per eżempju f'reġuni oħra. Kull darba li kunem gwerra il-mara demja vitma. Vitma ta' reati kifra illi eh, kullħat jaf illi xej ma jsir dwaru. Nafu li hemm il-komunità internazzjonali hija konxa dwar dan kollu, pero ma jsir xejn. reati eh, li tassew jiksru id-drittijiet tal-mara. Il-mara allura hija l-ewwel vittma. Hemm proporzjon kbir ta' nisa illi minħabba l gwerru ukoll jispiċċaw ehm, armli. U ma jispiċċaw marġinalizzati fis-soċjetajiet tagħhom u ovvjament eh, jitwarbu anki minħabba il-qada ekonomika tagħhom. Eh, sinjuri, rridu nippruvaw naslu għal situazzjoni ndaqsa l-irġiel u nisa Pero biex naslu għal dan, irridu nifokaw fuq erba livelli importanti. L-ewwel net fuq livell legali, Rrid konna ta', ta liġi, illi jippermetti li jkun hemm din l-ugwaljanza bejn l-irġel u nisa It-tieni punt. Irridu naraw li fuq livell Ewropew u anki l-pajjiżi kollha l-oħra fuq livell tal-istituzzjonijiet nazzjonali u lokali irridu nirrevedu il-konvenzjonijiet jew nkella anke jinħolqu nabozzaw oħrajn ġodda biex nkunu nistgħu nappoġġjaw in-nisa u nsaħħu l-kapaċità tagħhom biex jemanċipaw ruħom iktar, biex eh, fuq livell lokali, mill-livell lokali naraw illi id-drittijiet tagħhom ma jiġux injorati. Barra minn hekk, l-aspett soċjali rridu naraw li kunem vuċi iktar b'saħħitha. Ġifieri vuċi li tiddefendi fih dan is-soċjetajiet tagħna il-vuċi tal-mara. Ma naħsibx li għandhom għandhom ikunu biss il-militanti n-nisa jew inkella l-feministija illi ikunu l-unika vuċi għal dawn in-nisa naħseb iridu jkunu anke l-irġiel u l-organizzazzjonijiet kollha ta' soċjetà ċivili kif ukoll entitajiet eh, akademiċi eh, reliġjużi u oħrajn li interessaw ruhom għal kawża tan-nisa. U jagħtuhom l-appoġġ politiku finanzjarju eh, biex jiżguraw li l-mara tibqa' tela prol importanti fis-soċjetà. Fuq punti vista ekonomiku rridu naraw li jkun hemm finanzjament importanti eh, tal-programmi kollha li jaraw li jisaxħu rwol tal-mara fil-isfera politika, fil-isfera ekonomika, li jizguraw li mara tkun iktar eh, emanċipata, mbagħad eh, li kolla xogħol fl-aħħar f'dak li għandu x'jaqsam eh, il- ir-reati u dak li għandu xaqsam il-kamp penali rridu naraw li dak li dawk li wet u reati dawk li jistupraw in-nisa mm, eh, u oħrajn li wet u reati ta' dan it-tip ta' violenza u ta' abbuż jiġu mm, jiġu mfittija eh, messi għal proċess inħolqot eh, inħolqot entità ta' ta' Nazzjoni Uniti eh, fejn empini sanzjonijiet eh, ta' sew severi għal dawk kollha li wettqu dawn it-tip ta' reati. Grazzi. Xukran, grazie. Adesso darei. Grazzi ħafna. Issa, Nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Mara Marinaki, ambasċatriċi għal kwistjonijiet eh, sesswali u tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Grazzi, Sur President. Minnaħa tiegħi u wkoll nixtieq nirringrazzja liż-żewġ ko presidenti għal eh, l-istedina u anka għal din l-inizjativa eccellenti nixtieq eh, nirringrazzja u nofri s-simpatija u r-rispett tiegħi lil żewġ kellima l Sinjura Ibrahim u Sinjura Bashar għal pjaga il minna kellhom jgħaddu. Din hija prova tal fat li sistema internazzjonali tagħna mhux qed jirnexxilha tiżgura paċi u sigurtà għal kulħadd nixtieq ukoll nifraħ lin-nisa kollha għaliex sfortunatament għat hemm bżonn ta' jum il-mara biex niftakru x'inhi l-ugwaljanza. L-ugwaljanza li sfortunatament għadha miex realtà. Hemm bżonn illi nbidlu l-affarijiet, id-dinja trid tkun post aħjar u għalhekk aħna għandna bżonn l-ugwaljanza bejn is-sessi. Id-drittijiet tan-nisa huma drittijiet tal-bniedem ukoll. Aħna għandna għafas ta' deċiżjonijiet eċċellenti, rezoluzzjonijiet tal konsil ta' Sigurtà f'diversi organizzazzjonijiet internazzjonali, iżda sfortunatament il- nuqqas jinsab fl-implementazzjoni u għapropju għawnek li aħna rridu nifukaw fuq dan l-aspet jekk rridu namlu differenza il-Parlament Ewropew tinsab ta' qoddim net biex Tamel dan u aħna nħarsu lejkom biex tidderiġuna fuq l-implementazzjoni biex nieħdu d-deċiżjonijiet koraġużi li hemm bżonn nieħdu biex impoġġu kollox fil-perspettiva fil tajba. Palma qalet is-Sinjura Ibrahim għana bżon li nalmu, għana bżon li nalmu li nisa jaqraw, għanna bżon insaħħu n nisa u niproftu l aktar resiljenza. U għal dan il-għan għanna bieċa qodda eccellenti, l-eccellenti Eh, il-resoluzzjoni numru 1425 li ġiet tuttata fis-sena 2000 u issa 17 sena wara l-implementazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni għada lura ħafna. Ma kellix biss rezoluzzjoni waħda, waraja kellna u koll eh, kellna u koll tmin rezoluzzjonijiet oħra li trattaw l-istupru, il-fastidju, il-radikalizzazzjoni u affarijiet oħra fejn in-nisa huma vittmi ta' xirkostanzi. U aħna bħala Unjoni Ewropea għandna rwol ta' mexxejja. Irridu nofru aħna l-eżempju. Irridu nittoller, ma rridu nittoleraw xejn minn dan kollu. Għandu jkun hemm ġustizzja kif suppost biex bekk min imissu jiġi kastigat, jiġi kastigat. Għalek l-edukazzjoni, il-ġustizja, l-inforzar tal-liġi u as soċietajiet eh, rridu nejdu l li huma irridu jirfaw il responsabiltajiet tagħhom permezz ta' hekk business ta' namlu bidla fl-status quo. Irridu nbidlu l-fokus tagħna irridu nbidlu l-approċ tagħna minn reattivi għal proattivi u fl-aħħar mill-aħħar irridu imbidlu in-narrativa. Irridu illi kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel ikunu parti minn din il-ġlieda jekk irridu naslu ximkien u biex nikkonkludi nisħaq fuq il-fatt illi iktar ma jinbidlu l-affarijiet iktar jibqaw l-istess. Nishtiqkom illi immorru lura għas-sena 416 qabel Kristu fejn Tusididis għal illi meta kienet jitkellem fuq il-gwerra kien qed jitkellem propju fuq il-gwerra tal-gwerra Milox. Kien hemm il-ġlieda bejn Ateni u l-Ispartani, Milox hija gżira żgħira ħafna u fl-416 qabel Kristu Ateni Eh, invadiet l-Milos u qalet illi il-persuni li abitaw din il-gżira irridu jew jarfu l-Ateni bħala eh, il-mexxejja tagħhom jew inkella kienu ser joqtluhom. Fil-fatt li ġara kienu illi eh, n-nies ma ċettawx li għamlu dan ma konvertewx u allura li ġara kien li nisa kienu tieħdu kollha bħala skjavi l-irġiel intefaw fil-ħabs. Hija xejn ġdida din is-sitwazzjoni, mija xejn ġdid. Kull ma jiġri huwa illi l-istorja qed tirrepeti r-ruħa fejn dawk li huma settana jagħmlu li jridu, dawk li huma dajfa jkomplu jbatu. Grazie, grazie davvero. Grazie. Grazzi tal-intervent ta'kom. Issa nixtieq naddi l-kelma lil xi uħut eh, mill-membri tal-Parlament Ewropew biex bekk ikunu jistgħu jitkellmu xi ftit eh, għalkemm il-ħin allokat għal-jom huwa qasir ħafna għatfadal ehm, xi ftit ħin biex titkellmu jekk tixtiequ titkellmu ġifri jgħidulna per nadissa l-kelma l viċi President tal-Kumitat FAM. Grazzi ħafna, nishti uh, uh, nirringrazzja l żewġ mistidna tagħna Sinjura Bashar u Sinjura Ibrahim. Jiena tassew onorata illi kelli l-possibilità illi nismakom titkellmu. Naħseb illi intom tajtu lill parlament Ewropew ħarsa lejn kifini r realtà ir-realtà li spisaħna fil-Parlament Ewropew nitkellmu dwarha. Jiena kont preżenti fil-laqa tal-ġimma li għaddit tal-Komitat FAM fejn waħda mill-membri għalet illi fil-ġejjeni ser ikolna xenarju fejn in-nisa ser ikomplu jisqu fuq id-drittijiet tagħhom. Nasib li hawnhekk ninsabu fil-bidunet ta' moviment kbir, massif u internazzjonali. Naqbel il-kol kam aħna irridu nuru solidarjetà u narfu illi forsi xi persuni f'din il-kamra għandhom bżonn ta' persuni oħra f'din l-istess kamra. Però li huwa interessanti huwa li għadna n-nisa. Nixtieq nirringrazzjakom u nifirħilkom. Kull suċċess għal ġejjini tagħkom. Grazzi, issa Sinjura Rockmiller. Grazzi, Sur President, grazzi u koll lil panelists kollha għal diskors tagħhom. Jien għandi mistoqsija rigward l-implementazzjoni tar rezoluzzjoni eh, li tanġi timfaħra tal-ġnus u wieħed tlieta tnejn 5. U il-mistoqsija tiegħi hija lil rebbieħa tal-Premju Sakharov mill-Iraq. Issa li ġliet fil-belt ta' Mosul rigward il-liberazzjoni ta' din il-belt mill- l as Nifhem illi memx proċess ta' konsultazzjoni wiesa għaddej rigward xanda tkun ir-realtà wara il-liberazzjoni tal-belt ta' Mosil. Però nixtieq saqsi lilek Sinjura Bashar, jekk inti jew ħbib tiegħek minn gruppi oħrajn ġewwa l-Iraq ġejtu xi konsultati minnaħa tal ġinus ma'uda u anka mill-naħa tal-forzi governattivi tal-Iraq. U mbagħad l-Sinjura Ibrahim u skużawni l-Sinjura Maraki. U għatajja pil inti tisħa fuq il-bżon illi naddu rigward il-rizoluzzjoni 1325 mill-politika għall-implementazzjoni. X'qed tagħmlu biex issaħħu l-implementazzjoni tar-riżoluzzjoni 1325? Grazzi. Grazie. Grazzi, issa naddi l-kelma li sinjura Soraya Post. Grazzi, ħafna. Naħseb li jinser nimxie xiftit lura fi żmien. Il-ġurnata internazzjonali ta' nisa bdiet propju madwar mit-sena ilu. Bdiet bi grupp ta' nisa illi f'St. Petersburg nizlu biex protestaw favur il-ħobs. Iktar kmieni fis-sena 1909 in-nisa ġewwa New York kienu qed jipprotestaw għal kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u dritt biex jivvotaw. Illum il-ġurnata għat fadal stati, għat fadal pajjiżi illi ma jagħtux dan id-dritt lin-nisa. Fl-Iżvezja għana ksibna id-dritt għal votazzjoni fl-1921. Dan ifisser Dan wassal għal ħames nisa biex ikunu membri tal-Parlament. Illum madwar 27 fil-mija tal-parlamenti madwar id-dinja huma nisa, iżda l percentaċ huwa bax ħafna. Kien hemm ħafna suċċessi però għatfadal ħafna xirid isir. U meta nqisu l-iżvilupp fil-politika kif il-sitwazzjoni fid-dinja tidher, l-affarijiet ibeżżawna għaliex kif qed intom l-affarijiet sejrin lura u dan mhux biss f'żoni fejn hemm il-gwerra, dan jidġu kol f'pajjiżi żviluppati, anka fl-Unjoni Ewropea, fil-Polonja pereżempju, fil-Russja pereżempju. Aħna bħala nisa għad ħafna x'namlu u ma nixtieqx Anzi, ma tantx toġobni il-ġurnata internazzjonali id-dedikata l-nisa. Napprezza da kollu li sar, però huwa skandlu għalija illi xaħat fjum il-mara jifraħli jgħidli proset, nawguralek fjum in-nisa. Jiena dan kollu ifakkarni kemm għadna ma wasalniex għall-ugwaljanza. Naħseb fuq kif jittihdu deċiżjonijiet, naħseb f'xiġri pal pajjiżi pal Afganistan, saħan sitra nipermettu illi t-tfal u n-nisa jirġaw lura lejn l-Afganistan fejn eventualment jiġu mħaġra fl-Afganistan. Fejn in-nisa fl-Afganistan isiru zeffina għal pedofili. Din hija ħafna li l-in mill-ugwajanza li nixtieq nisħaq għalija jiena ħafna nisa il bira fl iżvezja mar, marru istarkjaw fil-fatt minħabba id-drittijiet ta' u l-kondizjoniet ta' xogħol tagħhom. Għalhekk irridu ninaqdu flimkien il-problemi li jeżistu fl-Ewropa huma wkoll problemi illi jaffettwaw li l-istess, il-ħajja ta' kuljum tiegħek. Għalhekk naħseb li wasal il-waqt illi nifqu fuq saqajna. U naħseb illi Punt importanti ħafna huwa il-vjolenza fir-relazzjonijiet. Aħna fil-flagenda ta' sigurtà tagħna sħaqna fuq dan il-punt. Kollegi, nisa, irridu niġġieldu. Ma nixtiqux dawn il-klabs ta' nisa. Aħna nisa u rridu niġu konsidrati tali. Grazzi, issa minuta l-Sinjura Marijaki għalix eh, ċivejt mistoqsija u tajab li tweġiba, bat wara naddu il-kelma l-mistina tana. Very quickly. Oh. Grazzi ta' rettejt il Sinjura Marinaki, ċertament it-kelma nitkellem nom eh, ta' tal-Unjoni eh, ma nitkellimx għannom ta' Nazzjoni Uniti, pero naħdmu jitfit eh, magħhom ir-riżoluzzjoni wieħed li konsidra għafas qafas ta' implementazzjoni li tobbliga l-Istati Membri kollha ta' Nazzjoni Uniti biex il-koll joħolqu pjantazzjoni nazzjonali b'impenji konkreti eh, illi jistaw jitkejlu u biex il-gvernijiet ikunu accountable. Aħna edin l-ura fl-implementazzjoni ta' dawn ta' din l-implementazzjoni sa' mis-sena 2000 minn 153 um, pejs uh, iktar minn 10 snin wara 63 um, biss li għandhom pjan nazzjonali uh, U eh, aħna għalhekk għandna din il-kampanja madwar id-dinja biex li s-satem membri kollha ikollom pjantazzjoni u naħsbu li eh, hija din li għandna din l-inizjattiva hija one stop shop tajjeb u mod tajjeb kif il-gvernijiet jistgħu jkunu accountable jaraw illi tassew wet u fuq eh, il-wedit tagħhom u x'qed jinkiseb termini konkreti f'termini ta' solidarjetà man-nisa. Grazzi. Is-Sinjura Baxar issa jekk jogħġbok? Min bada eh, taħr. Intom saqsejtu mistoqsija fuq eh, il-kustjoni ta' liberazzjoni ta' Mosul. il ġlijiet f'Mosul eh, il-għaddej tlet tlet xhur kien hemm 3700 ehm, mara u tifel illi ehm, ġew ehm, ġew miżmuma u eh, minn dak iżmilla u lebda mara u lebda u lebda tifel maġi liberat eh, mill-forzi illi ħadwhom eh, Nafu li em nafu li dan kollu eh, huwa xogħol IS, imma ma nafu eh, jista' jsir dawn in-nisa, dawn it-tfal għadhom miżmuma ma ma qed isir xejn. Il-poplu jażidi eh, huwa poplu fqir ma jistax ħallas biex iħarrab eh, biex eh, dawn in-nisa biex dawn it-tfal ma jibqawx eh, ma jibqawx maħtufa. Ġifiri, din hija sitwazzjoni. Grazzi Senjura Ibrahim. Iva, ħaniprofa nieħu spunt minn dak li ntqal u nitkellem fuq situazzjoni tiegħi kif tafu hemm Boko Haram, hemm fil-fat eh, il-parti ta' tramontana ta' Nigeria, ma' prezenti u fil-Kamerun, eh, u eh, dejna situazzjoni ta' violenza kontra n-nisa. L-istatistika li nistaw naraw hija waħda li ma nistawx inkejluha, però hija waħda kbira, il-problema hija sensiva. Importanti li neħdu azzjoni f'termini leġislattivi, però jien neħu spunt dwar dak li qalet il-kollega mill-EAS li u narrativa alternattiva dwar kif, per eżempju, jena nistantikom l-eżempju tiegħi u intom kunu bil-kreativita ta'kom tistaw toħolqu xi ħaġa ħjar li nafda fil-kreativita ta'kom u ritnuri li għanna solidarieta. U għet mill-proġedenti, u għet mill-proġetti li għandi u per eżempju Women Without Borders, ġifiri proġett li ġielet l-estremizmu kontra n-nisa. U nishtiq nara naqra jena wara din il kif kif flimkien nistaw nitalmu minn xurxin u naħdmu. Fil-fat um, il-proġett tiegħi um, jististaw tipplementaw, tistaw taraw naqra kif jista' japplika l-kastakom uh, fil-fat uh, ħafna mill-qrati uh, xarja ma jipermetux illi n-nisa jitkelmu uh, flawli uh, u uh, u ma intom ma nafxek rajtu xe dokumentarju in the name of Allah li der fuq CNN u jena fil-fat kull darba um, fil-dak dan dokumentarju kont murija li kull darba li rtnejt xi ħaġa karta dak li rtnejt għalax ma nistax nitkellem fl l-għura kif jista' jkollok narrativa alternativa. Xkon namel, jena kont naddi il-nota imma kont eh, naqra, naqra il-liġi. Eh, biex bekk eh, biex biex nejtek, eh, nitkellem biktar autorità u eh, nindirizza direttament eh, l-autoritajt l-ħarajjena sa ċertu punt kont autorità minn wara l-kwinti ġifiri meta l-irġiel kienu qed jaqraw il-liġi kienu kienu kienu jgħidu din xini u jibbatu nota allura li biex nispiega xini jena fil-fatt kelli strateġija, strateġija ta' narrativa alternativa. Jena stajt namel dan, stajt namel dan fil-waqt illi eh, ikolli xie kontroll. Jena kont vuċi għal seba' snin eh, tkellimt dwar kif eh, jena ma konċ moti għavuċi għal seba' snin għan setejt il-kellima, pero nishtiq Naddilkom dan il-messagġ, ibqaw insistu, wara seba snin kien hemm imħallef il-qalli isma' ma tressaqx il-każ tiegħek u uh, kelli ċans li nitkellem. Jiena fil-fatt stajt nara il-liva hemm uh, hemm viżjoni għal din in-narrattiva alternattiva tiegħi jiela għaliex uh, fil-fatt Qabel, qabel, eh, iva, kienem, eh, ma kienem lebda liġi illi li tħares dawn nisa, per eżempju, li kunat jġu akkużati ta' adulterju, eh, jew kella reati oħra. Pero jena ħloqt din narrativa alternativa. Jena tisma din ġurisdizzjoni tal-qorti skont il-liġi xarja. Per eżempju, il-fat li wieħed iħagġar il-ċaħat dan mhux permess. Ġviri jiena biex ngħidlek ċaqlaqt l-imħalfin biex bidlu l-istrateġija tagħhom mela li ġeltom jifmu li m'għandhom ġurisdizzjoni fuq dawn it-tip ta' akkużi. Nixtieq ngħid li hemm narrativ alternativi, però l-ispirazzjoni intom tridu s sebuħa fitxu dejjem li l-in minn dak li tistaw taraw Kunu intuittivi u emnu li għandkom is-seta fikom emnu fin-narrativa alternativa u fiċu alleat għad taħdmu għedkom. Em is-seta hemm seta fli taħdmu għedkom, pero hemm seta, seta ħafna kbar jekk taħdmu fl imkiene Jalla tkunu berkin. Grazie. Grazie davvero, mi sembra il messaggio molto... Grazie ħafna għal eh, dan il-messaġġ ta' sewċar. Nixtieq nirringrazzja iż-żewġ mistiedna tagħna vera kellna dibattitu qasir, però kien wieħed vera intensiv, kien wieħed ta' kalibru li issa nixtieq eh, ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Blinkeviċuti li hija il-President tal-Kumitat FAM. Jekk jorbok.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 Well, I, I think we will start since we... Iva, naħseb għan ibdew, peress li għat għanna ħafna mill punti tal-agenda illi għadna rridu nindirizzaw, naf illi mux kolla ħattu poskom għal-orek joġobkom u d-poskom ħalli komplu bis-sessjoni. Naħseb fil-fat rridu nkomplu bil-ħidma tagħna. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil kulħadd lil dawk kollha li tkellmu li dawk kollha li ukoll bid diskors ispirazzjonali tagħhom ħa naddu sa diskussjoni fuq il-workshops tal-bira hemm rapporters tal-pjattaforma li ħajkunu l-kollha hawnhekk u li ħajkelmuna ħajdunna naqra ħaqsmu maħna x'kienu riżultati mbagħad ikun dibattitu fuq dan kollu. Però qabel dan nixtieq nitkellem dwar ir-regoli li eh, ħajkunu qed eh, qed nimxu fuqhom għal dan id-dibattitu rridu nkunu stretti li xem ħafna nies li jixtiequ jitkellmu. Dak kollha li jixtiequ intervjenu fid-dibattitu wara l-preżentazzjonijiet jekk jogħġobkom tistgħu tgħaddu ehm, karta bisimkom u bil-parlament ta'kom ħalli kunu eh, bekk segretarjat ikun jaf kemm hemm nies iridu jitkellmu. Ġifieri, xi ħadd li jrid jitkellem jekk jogħġobkom eh, jekk jogħġbu, jekk jogħġobha rridu jimlew karta u ħanaċċett ħankun qed naċċettaw eh, din karta bisimkom u fejn ġejjin f'dawn f'din in-nofsi għal ġejja għaliex Inkella, ma spiċċaw għata ħafna kelli ma deġa. Issa, nishtiq eh, nadir kelma l-Senjura Ġan Gardawa, illi kienet rapporter fuq l-ewwel workshop iġifieri fuq eh, nisa fi STEM, Progress Told or Being Eroded. Għana kħet kelmu dwar sfera xjentifika, matematika, iġifiri l-rwol tan nisa fil-qasam xjentifiku eh, kif għat eh, il-workshop kien jismu Progress Told or Being Eroded. Nishtiqna di il-kelma li rapporter ta' dak il-workshop. Jek jirġoba. Nadwa tajba, tejti senjura Rengard, nishtiq eh, en il ingrata l-Parlament eh, Ewropew kif ukoll il-Komitat FEM illi tassew kien kien parti integrali ta' din il-kooperazzjoni, pero nishtiq ukoll nirringrazzja lilkom il-kol għal din il-ġurnata. Kena ta' sew eh, diskussjoni interessanti fuq il-nisa f'dan stem eh, li eh, tfisser xjenza, teknoloġija, inġinerija, matematika, dawn huma erba pilastri għal kabbir u xogħol nafu li għu għet mill-ikbar setturi illi eh, qed jikbru brata maġla hemm talba għal professjonisti u assoċjati ta' professjonisti li beħsibhom jiżdiedu bi 8% sal-2025. Il-rata ta' tkabbir medja u meta ta' setturi oħra hija 3%. Issa, fatti għor interessanti huwa illi eh, hemm talba ta' 3.4 miljun impjieg fil-futur qarib fil-qasam STEM. Miljun il-post ħajinfetħu u mbagħad ikun hemm 2.4 miljun persuna oħra li huma meħtieġa biex jieħdu post dawk ħar ħartiraw. Wieħed mill-fatturi ewlenin ta' dan is-settur huwa li huwa l-iktar wieħed fejn għandu popolazzjoni li qed ixjieħu fejn se tirtenaw. Mela, allura talba kbira għal impjiegi hemm ukoll in-numru ta' studenti li eh, qed jieħdu l-istudji fi STEM, però dawn qed jonqsu jekk naraw eh, data li tmur lura 2013-2014 eh, ir-rati li ridna nilħu huma inqas anki sem tan-nisa partikolarment meta qed jitkellem fuq is-settur tal-computing u l-engineering. Mill-gradwati kollha u fl-edukazzjoni terzjarja għanna bis 13% ta' nisa li gradwaw fil-qasam STEM, meta mqabbel ma' 38 tarġiel ġifiri għandek ta' darbiet inqas nisa. U meta wieħed iħares jitlaqqataj li kompożizzjoni hemmhekk għandna nisa nisa li huma ftit iktar minn 25%. Ġifiri hemmhekk naraw segregazzjoni bejn is-sessi. Fil-qasam tax-xogħol Is-sitwazzjoni hija simili. Anke jekk stem eh, jipprovdi ħafna iktar eh, opportunitajiet għax xogħol ta' nisa ġifieri 76% fi stem meta mqabbel ma' 64% ta' mm, tal-qada fil-bqija ta' setturi ġifieri iktar minn 12% differenza xorta waħda isem jibqa' bax. Xi ħra oħra interessanti li tallimna l-bira hija li rridu nikkonsidraw ukoll il-qasma li hemm bejn il-pubbliku u l-privat, illa li għandna ħafna iktar nisa li qed jaħdmu fis-settur pubbliku għall inqas l-istem bil-konsegwenzi kollha li tafu, jiġifieri paga iktar baxxa u inqas opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali. Aħna rajna u koll xinuma l-iskiel, xinuma raġunijiet għalfejn n-nisa ma jikonsidrawx eh, dan il-qasam. Għawnek eh, eh, hija realtà komplessa, għanna ħafna fatturi ekonomiċi, soċjali u oħrajn u rridu nifmu dawn, rridu nifmu dan l-iskil biex tassew nifmu kif nistaw nindirizzaw, eh, rajna lejn, ħarisna lejn il-prassi soċjali eh, li jistaw jisaxħu differenzi u l-istereotipi bejn il-nisa u l-irġiel, xinu iktar xiera ah, li jazlu n-nisa u l-irġiel, għawnek hemm ovvjament l-influenza tal-familja, tal-iskejjel, tal-ħbib, u eh, naħseb illi Hawnhekk għandna nuqqas kbir ta' modelli eh, ta' xempi għal-nisa f'dan is-settur. Ħarisna wkoll lejn il fat li hemm eh, interess bax eh, fl-istem. U dan naħseb illi jista' jkun ukoll dafu tal-fatt illi ħafna drabi dawn is-soġġetti mhumiex interessant. Ma jinteressawx Eh, nisa, allura forsi nistaw eh, nżidu naqra iktar filosofija u storja. Fejna jien jew xi ħaġa oħra li eh, tistaw tiġbed iktar nisa. Nafu li l-professjonisti tal-istem qed jiġu mitluba wkoll ikollhom iktar u iktar soft skills, pereżempju kom ħiliet ta' komunikazzjoni, ta' management, li talmu, lingwi. Ġviri, Importanti li nħarsu naqraw l-lin u koll mill-talim ta' dawn is-suġġetti u naraw naqra l-kurikulu xirit eh, jinkludi. Naħseb eh, illi eh, il-em u koll il-fat illi il-fat li l-irġib, per eżempju, jipreferu jaħdmu is-sigħat itwal, n-nisa qegħdin iktar sitwazzjoni ta', fastidje u nkella ta', ta abbuż fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri biex ngħid hekk hemm eh, il Hemm eh, il-fatt kif wieħed eh, jirċievi promozzjoni, kif qed jista' avvanza fil-karriera, nixtieq ngħid hemm ukoll l-aċċess limitat tan-nisa, in-nuqqas ta' ċessa l-informazzjoni hemm ħafna aspetti insomma. Eh, ċertu eh, studjużi li jgħidu fejna fien li hemm eh, dan din il-kultura stem li hija ta' dominanza maskili mela. Nħarsu iktar lejn nħarsu lejn karatteristiċi oħra, per eżempju l-edukazzjoni, il-kompożizzjoni tal-familji, naraw li nisa uġġel ġiel jgħaddu minn stadji differenti u jaffaċaw mod differenti eh, fil-xalijiet eh, white collar professjonali naraw illi eh, l-irġiel, l-irġiel mux bis jintegraw iktar malajr, pero u koll li zidu prezenza taħħom tul il-ħajja, pero in-nisa għal-kontrarju jonqsu għallura il-gender gap distag bejn is-sessi naraw għall-iktar uh, naraw l-iktar ek kif eh, wieħed jikber u meta wieħed jikkunsidra l-ogħla livelli dawk il-pożizzjonijiet li huma l-iktar imħalsa dawn ħafna drabi eh, huma marbuta minħabba konsiderazzjonijiet ta' karriera, minħabba konsiderazzjonijiet ta' familja, ta' trobbija. Dawn huma raġunijiet il-għala l-irġiel ikomplu jisaħħu l-preżenza tagħhom ma' ekk kif jikbru eh, is-sitwazzjonijiet fil-familja u kol kifat jilaboru l-importanti e, nisa bitfall taħt 15 sena huma ferm inqas e, rappresentati fil-waqt li rġiel għanna e, il-kontrarju ġifieri huma ferm iktar rappresentati per eżempju, wieħed jista' jara pressjoni, pressjoni fuq l-irġiel biex ikunu huma li qalaw il-ħobżna fil-waqt l-nisa u maktar eh, appoġġjati u miktar xprunati biex imorru għal xogħlijiet part-time, xogħlijiet fejn ikunu ktar flessibbli, inqas ħalsa forsi biex ikunu jistgħu jikkonsidraw iktar il-familja. Ħarisna wkoll lejn il-benefiċċji eh, tal- tal-fat li naqsu d-distak, tal-fat li ntejbu rata ta' fertilità, tal-li nindirizzaw id-distak li jem fil-qasam stem u nasbu li din tal-axar jista' jirriżulta nejn il-miljon il-xogħol iktar u sal-2025 nżidu l-GDP bit-820 il-biljun euro. Jena minnix kan qod nidħol iktar fid detta li għaliex biex nejtek eh, dan huwa verament ehm, bazat fuq metodoloġija partikolari li tapplika għall-Unjoni Ewropea, però ħanejdilkom naqra xi konkludejna aħna rajna illi eh, bidla il-bidla li rajna daħħar snin, fil-verità waslet għal ftit bidla konkreta rajna li hemm politika Ewropea li jammirata biex naqqas segregazzjoni bejn is-sessi fl-impjieg, rajna ċertu approċċi politiċi li nista' illi nista' nsemmi xi wħud eh, l-ewwel tlieta. Hemm bżonn eh, illi nifokaw fuq metodoloġija, kurrikula, forsi mod kif nistgħu eh, nisviluppaw iktar il-career guidance eh, l li xifa, din deġa teżisti, pero nasab il-nies li jgħamlu dan il-xol forsi eh, rrit ikollhom ferm iktar għalfin dwar daw is eh, ta' mm, ta' kondizjoni tindaqsa s-sessi, ta' opportunità indaqsa s-sessi. Rridu koll nħedġu ktar interess fl-iskejjel fost in-nisa għal qasam stem u wkoll li nżidu l-kapital xjentifiku, nżidu l-interess fi xjenzi fil-mod kif wieħed jifhem dan dawn l u dawn jeħtieġu impen, impen kumpless u l-impen u kol ta' bosta istituzzjonijiet. Ġifiri naħseb fuq fuq dan u ma l-idejat li ħarisna li jom u issa lesta l-inwieġab għal kommenti jew mistoqsijiet li għandkom. Grazzi. Next, um, I'm going to give the floor to Ms. Gordano. Mela ħana dil kelma li Signora Gordana Komic li hija il-viċi kellim tal-Parlament tas-Serbja u kienet rapporter għat-tieni workshop fuq perspettiva globali Eh, ħelsin mill violenza u abilitazzjoni. Mela, nattilek il-kelma la 10 minuti. Grazzi. Ġili rajtu xie episodi minn Star Trek Deep Space Nine. Għandkom ideja xin l-istoria mill-kaptan Jean-Luc Picard illi jgħid ibdew. U Ixtaqt nibda billi nsemmi dana li xi wkoll huwa figura importanti li qed tiġġieled kontra l-vjolenza fuq in-nisa. U hekk kif jgħid engage ibdew. Ikun qed eh, jixpruna biex eh, kienħolu l-ħelsin madwar id-dinja. U dik hija xi ħaġa li nuża anke jiena f'pajjiżi. Aħna qed nagħmlu qegħdin nidħlu nibdew eh, azzjoni sabiex inrawmu narrativa ġodda, eh, ġdida fis soċjetà li ħatkun narrativa ta' soċjetà tal-futur. Issa, dak li aħna ġbarna mid-dibattitu tal-bieraħ kien kif se nivolvu ruħna, mux għalfejn għanna nivolvu ruħna ma kif. ċanna namlu biex noħolqu ħajja diċenti, ħajja ta' kuljum diċenti għall-irġilu n nisa fis-soċjetajiet kollha madwar id-dinja. Aħna bħala rakkomandazzjoni ġenerali jedna illi aħna eh, ma naqblux, għanzi naqblu ma politika ta' zero tolleranza fuq il-vjolenza fuq in-nisa. Għaliex aħna f'soċjetajiet iżjed violenti nistgħu nidunaw li jkun hemm iżjed skiet, nies naqas iżjed son fomma sikta. Għalhekk irridu. Nifu insommu ħalqna magħluq fuq il-vjolenza. Sempliċiment ma daċħanna nisa memx għalfejn għalu għalina. U jekk nagħmlu hekk, naraw li l-livell ta' violenza fis-soċjetà jonqos. Jina jina fil-verità tabiba, ma eventualment spiċċajt ħadd fil-politika minħabba l-konflitt u l-gwerra li kien hemm f'pajjiżi, ma darba kelli għallim li kien għallimni kif nagħmel differenza bejn it-tajjeb u l-ħażin. Kien irrakkonta l-istorja illi darba kien hemm kap ta' tribu. Ma jpurtax li ma tribu kienet u fejn kienet. Imma Lil dan saqsew b'xinu tajjeb u xinu ħażin. Huwa kien wieġeb. Il-ħażin huwa meta triboli toqgħod ma' ġembna tiġi toqtol l-irġil tagħna, djarna, jitjaħdulna n-nisa tagħna, eċċetra, dak huwa ħażin. Imbagħad saqsew ħallura x'inhu tajjeb. U qal, meta aħna nagħmlu hekk lilhom. U dik hija perspettiva li ma jistax ikun li konna fis-soċjetajiet tagħna. Għalek aħna għadna li ma nistawx niprojbixu l-stereotipi, ma tistax, n-nis f'moħħom jasbu li jridu huma. Imma bħala nies li nfasslu liġijiet aħna nistgħu niprojbixu imġiba li hija fuq stereotipi u preġudizzi. U hemm liġijiet, hemm liġijiet internazzjonali, eh, dak huwa aħna il-parlamentari illi insegu dak li qed jagħmlu l-gvernijiet tagħna billi ngħinu fl-implementazzjoni. Jean-Luc Picard jiddeskrivi li um, periodu twil ħafna ta' żmien qoddimna biex verament neliminaw il-preġudizzi kollha li għandna għal xulxin. Imma nistgħu nagħtu perjodu ta' pereżempju sitt xhur jew sena biex nimplementaw liġi. Liġi illi tgħid ma tistax issawat mara, mara mhijiex oġġett, mara hija persuna. Ma tistax tbih mara, ma tistax tixtri mara ma tistax tistupra mara. Għaliex mara hija ħlejqa hija bniedem u ma tistax tagħmilha dawn l-affarijiet u aħna dik xi ħaġa nistgħu nagħmlu bħala leġislaturi. X'nistgħu nagħmlu permezz ta' azzjonijiet parlamentari? Aħna nisa għandna nkunu il-mezzi biex isseħħ il-bidla mhuwiex faċli, kieku faċli da xogħol jagħmluh l-irġiel. Allura, il-bicċa xellena dimna waħda jibsa ħafna. Li rridu namlu li rridu nibdlu l-ħattijħor. U għandu jkonna lan li nibdlu s-soċieta u nibdlu l-inna nfusna. L-oħrajn, dawk li rridu nibdlu marġielu mal-maġġoranza. Imma jista jirnexxilna għaliex ma nistawx aħna nirrakkomendaw li taddix liġi minnar ma jivvotawha l-irġiel, għax l-irġiel għedin fil-parlamenti ta' kull imkien. Allura bil-mod il-mod imma b'insistenza nistgħu nibdlu lilhom u nibdlu s-soċjetà u l-ambjent illi għaw madwarna. It-triq qudiemna hija twila, imma jekk ma tagħtix l-ewwel pass. Qatt ma ħanaslu sat-tarf ta' triq jiena dak li għandi komuni ma nisa oħrajn f'pajjiżi. Jiena kont saqsejtom, kontattilom, ħajsu lej zraben ta'kom, ta' fulin imdirrab ta' speċjali bejn il nisa u zraben. U jina kontattilom intom edin bil-wifa fuq iż ta'kom, le, tilom intom edin bil-wifa intom għadkom warajkom il-passat kollu ta' dawk li ġildu għalikom. U aħna li qed nagħmlu qegħdin inumu bil wifqa fuq sajna u qed nġildu għadrittijiet għadaw ta' ġejn li warajna. Apparti minn hekk qed nieħdu wkoll azzjoni parlamentari ġifieri qed nagħmlu networking u naqsmu għaffariet ma' xulxin li għaxa ħaġa illi l-irġiel ftit li xejn ikun involuti fija. Bħala membri parlamentari, irridu dan ifisser li trid issib il xaħat li tobod. Aħna nobodu l gruppi politiċi oħrajn huma li jenna dak xi ħaġa normali. Imma tinti trid issib nisa minn gruppi politiċi oħrajn illi tista taqbel magħhom fuq ċertu kwistjonijiet. Pereżempju, kwistjoni waħda tista' tkun aħna nistgħu niġġieldu flimkien bħala nisa naqdu flimkien u niġġieldu kontra l-vjolenza nistgħu niġġieldu favuri s saħħa tan-nisa biex ikun hemm kundizzjonijiet Eh, sanitari tajbin għan-nisa. Ġveri ħna rridu noħolgħu dal kontatti ma' nisa oħrajn. Jina bħalissa fis serbia parti mill-oppożizzjoni koalizzjoni oħra fil-gvern, però il-grupp politiku tiegħi mandu l-ebda problema illi jidħol eh, fi kwistjonijiet li mhumiex partiġani. Għaliex jekk mara tissawat ma jimpurtax jekk sawat ix raġel li huwa fl-oppożizzjoni u nkella fil-gvern ma tagħmilx differenza U dik hija xi ħaġa li qed issaħħaħ il-moviment tal-azzjoni parlamentarja. U dinna torbot ukoll mal-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa jekk inti fqira, jekk inti m'għandek xogħol, m'għandekx flus, m'intix kapaċi titma' li nifsek m'għandekx saqa fuq rasek, mela inti tista' tisfa fil-mira ta' ħafna nies. U għalhekk aħna fil-konklużjonijiet bira ħedna li għandna bżonn abilitazzjoni ekonomika bħala parti mill-politiki nazzjonali tagħna. U dan rridu niġġieldu għalih. Issa jekk niġġieldu għalih, u iżjed faċli jekk aħna ninaqdu bejnietna fil-Parlament. Forsi nistgħu niżgħu modi differenti, imma huwa possibbli. Huwa possibbli aħna ninaqdu flimkien madwar l-istess għan. mbagħad, bħala effett sekondarju fl-istess ħin inkunu qed nuru lil dawk in-nies li ħna naħdmu għalihom u anka lil irġiel fil-Parlament illi iva huwa possibbli li jkollna dialogu. Jiena wek edha bil-qeda mal-delegazzjoni parlamentari mill-Kosovo. U dan għalfejn, għaliex għaw din l-idea ta' Unjoni Ewropea u Ir-raġuni wkoll li kien hemm nisa għalbina ftit ta' snin ilu li qalu nħol noħolqu l-paċi u aħna qegħdin nibnu l-paċi u qegħdin eh, anzi n-nisa fil-żoni kollha fejn hemm konflitt madwar id-dinja jistaw jġibu l-paċi. Għalhekk għandna bżonn li nappoġġaw edukazzjoni inklusiva irid ikollna parametri ta' edukazzjoni illi naddu li l-ulidna minn meta jkunu żgħar. Irridu nurruhom illi hemm mod kif nistgħu nibnu dinja aħjar, hemm mod kif nkunu iżjed involuti. U hemm mod kif inti toħlo l futur tiegħek bidejk stess. Tkun taf x'inhu l-futur tiegħek. U dik hija raġuni kollha wara il-networking bejn nisa dan qed ngħid issa ngħidu bħalissa fuq livell personali ma kienx fil-konklużjonijiet tal bieraħ Imma Il-fatt li ħna naqadna wek kollha fi Brussell dan juri il-ġmil tal-ideal Ewropew. Intom li eh, għandkom din l-idea Ewropea prezzawa. U din idea sabiħa ħafna. Il-fatt li hawn nies mill-Ewropa kollha bil-qeda wek fl-istess kamra. U dan 50 sanilu ilu n-nis naqdu u tkellmu fuq valuri komuni, dik għal xaġaqt maġrat qabel, saħna nishtiq, sajna nishtiq li n-nisa għamlu l-istess ħaġa. Jinaqdu fl-istess kamra u jitkellmu fuq l-istess idea ta' soċjetà waħda għal-futur, ideali għal-futur. U darba għal dejjem najdu le għal banalità tal-vjolenza fis-soċjetà il-banalità li wieħed li mara taċċetta li jistaw isawtuha sempliċement għal xija mara. Ejja ma nippermettux li dan jiġri, ejja naħdmu fl-imkien, jena ħad kost ħafna nismakom u naħdem makom u nittama minn Brussel għawek nħorġu bħala ehm, bħala aġenti tal-bidla. Well, thank you. Um, and I would just like... Iva, grazzi jina bħala membru parlamentari Ingliża nixtieq najt li naqbel għal kollox ma dak li qed inti fuq l-idea Ewropea. Naħseb l-Unjoni Ewropea kien esperiment meravigljuż u issa saret isjed minn sempliċi esperiment. U naħseb illi kieku mhux għall-Unjoni Ewropea kieku ma kienx ikonna laqad bħal tal-lum. Għalhekk nittama li tkomplu b'attivitajiet bħal dawn anke jekk pajjiżi forsi ma jkunx hawnhekk fil-futur. I'd now like to call the other three rapporteurs to... Issa nixtejn sejjaħ li tlet rapporteurs oħra biex jingħandu hawnhekk. Iġifieri is-Sinjura Simona Patrick, Sinjura Paula Bieler u Sinjura Eva Lena Jansen. Forsi tistgħu titilaw kollha hawnhekk u tpoġġu bil-qeda hawnhekk biex ngħaddu tlet eh, rapporti l-oħra. Can we move on to uh, Simona Petrick? Who is... Mela għana tu għal signora Simona Petrick li hija membri tal-Parlament Nazjonali fl-Slovakkja u kienet irrapporta għal tielet workshop ġifiri eh, politika li t-konsidra il-sess eh, bħala parti minn tkabbir inklusiv. Għandek 10 minuti. Iva grazzi ħafna għandi pjaċiri li prezenta l-konklużjonijiet fit tattilet workshop fuq um, dina il-konferenza fuq l-abilitazzjoni tan nisa l-ewwel xtaqt nirringrazzja l-espert mill-OECD Tatjana Teplova illi verament tatna prezentazzjoni eccellenti li kienet preċiża ħafna. Matul id-dibattitu smajna dejjem l-istess tħassib. Eh, tħassib dwar l-ekonomija per eżempju, fukajna li zjed fuq kif dawk li jieħdu deċiżjonijiet jistgħu nikkonvinċuhom illi l-gwaljanza bejn is-sessi hija investiment illi irendi. Jidher biċċari li d-distakki ekonomiċi huma mm, jwaslu għal telf il- L-isvantaġġi ekonomiċi għan-nisa waslu għal telf u għalhekk hemm bżonn il-argumentaw favur ekonomija illi tkun iżjed igwali bejn is-sessi. In-nisa jridu jirrealizzaw li għandhom potenzjal fl-osma kollha. Eh, il-parteċipazzjoni tagħhom, l-abilitazzjoni tan-nisa hija importanti biex insaħħu drittijiet tan-nisa biex nippermetti lin-nisa jikkontrollaw ħajjithom u jkollhom influenza fuq is-soċjetà. Kif diġà issemma illum eh, iżjed kmini dwar il-pożizzjonijiet Dwar l-opportunità l nisa jinħatru fuq livell politiku, hemm problema ftik li hija eh, l-infrastruttura soċjali fost affarijiet oħrajn. Il-gender mainstreaming jrid ikun inkluż fil-politiki kollha, jrid ikun allokazzjoni ta' riżorsi u l-użu ta' strumenti xirqa. il ġbil ta' data u koll semma dan importanti sabiex ikun hemm analiżi tajba tal-politiki biex dawn ikun jistgħu jittiebu. Eh, u importanti kunem anka skambju ta' informazzjoni u prassi tajba rridu neżaminaw modi kif nistgħu nagħmlu progress flimkien billi nitalmu minn xulxin. Issa dwar il-xogħol mhux imħallas kien hemm qbil illi dan huwa wieħed mill-akbar sfidi u soft policies bħal edukazzjoni bikrija jew inkella behavioral insights huma metodi li jistgħu jintużaw biex eh, nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. għandu jkun hemm iżjed għawmin ta' kuxjenza, inqas stereotipi u u tal-isfond tisema wkoll ir-rwol tal-medja bħala fattur importanti. Dwar il-gender segregation erġajna semmejna l-edukazzjoni, mod speċjali l-partiċipazzjoni tal-nisa fl ma stem li tkellimna dwarhom qabel. Isema wkoll kwoti bħala strument biex eh, niksbu l-ikwaljanza bejn is-sessi. Id-dibattitu dwar il-kwoti huwa mqanqal ħafna, però huwa strument possibbli jider illi il-kwoti obbligatorji iva jwaslu għal riżultati f'ħafna pajjiżi. Biex nikonkludi, se nikota il-kollega mill-Parlament tat tunezija li qalet illi f'ħafna każijiet il-liġi tista' tkun infurzata tajba imma fil-prattika trid isir ħafna biex ikun hemm ugwaljanza vera bejn is-sessi kemm fl-Ewropa u anke lilin. grazzi. Grazzi ħafna. Se nitlob issa li rapporter li miss, signora Paula Bieler, li hemm membru tal-Parlament Nazzjonali minn Iżvezja u kienet rapporter għal raba workshop li jismu ħanistennew seklu biex niksbu bilanċ bejn il-ħajja professjonali ħajja ta' xogħol għall-irġiel u n-nisa. Sorry. <laughs> Thank you. Hopefully I will not have to use all 10 minutes because much have been said already. Li tamela mux ħaniħu 10 minuti jena li ġdiġa ħafna affarijiet issemmew dana kien suġġett importanti u diġa semmew xi affarijiet issa fuq il-lif ta' ġenituri u lif għal min joffri il-kura. Kien ħafna diskussjonijiet dwar il-fatt li Inni semlu ħafna mix-xogħol mhux imħallas su dan ser jaffettwa anka lill pensjonijiet tagħhom u lill karriri tagħhom. U anka il- paga li nirċievu mill-xogħol. In-nisa iżjed jieħdu xogħlijiet part-time u iżjed jifuqu mill-karrieri tagħhom biex jibqgħu id-dar, jieħdu ħsib it-tfal u għalhekk jispiċċaw anke paga iżjed baxxa dur ma' fatti li kulħadd jaf bihom. Bħal f'kull seminars fl-ewwel parti kellna xi esperti smajna xi fatti minnaħa tagħhom għatem dista kbir bejn il-tħul tan nisa u l-irġiel, jek tħares lejn it-tħul tan nisa matul ħajtom kollha u taqbelu ma dak tal-irġiel, hemm distak ta' madwar 40%. il nisa jgħala 40% inqas. In-nisa għad għandhom ħafna responsabilità sabiex joffru l-kura fuq ispallejhom fil-waqt li ekkif smajna hekk l-irġiel għandhom il-tendenza li ta' jaħdmu iżjed meta eh, ikollhom bżon jieħdu ħsieb il-familja x'il-ġenda il tendenza li jieħdu ħsieb li jaħdmu biex għalaw il-flus il waqt li n-nisa jagħtu kura fuq livell iżjed prattiku. Issemma illi fl-Unjoni Ewropea eh, kien hemm il-proposta illi jiżdied il-lif tal-maternità ma dejna l-proposta tneħħiet għaliex eh, kien hemm opinjonijiet konfliġġenti. Matul is-seminar, kemm il-panel u anke mid-dibattitu fost il-parteċipanti kien hemm bil illi għandu jkun hemm lif għal ġenituri u anke lif għal missirijiet. Kien hemm dibattitu dwar kemm għandu jkun twil dan il-lif u kif l-aħjar li jkun organizzat, jekk għandu xikun infurzat għall-irġiel, jekk għandu xikun lif mhux volontarju, jekk għandux ikun hemm liv speċifiku għan nisa u ieħor liġi li minkellek jistax ikun liv kompletament fuq bażi volontarja. Il-maġġoranza qablu illi irid ikun hemm xi tip ta' lif obbligatorju għall-ommijiet u għall għal għalmenu fil-bidu. Iġifiri li ikollhom l-opportunità li jgħidu l mena ħaddimhom jiena dan il-lif irrid nieħdu. Il għax ikun bil-liġi. Nisad, dwar il-liv ta' ġenituri dana jikkonġerna l-lomiet u l-missirijiet u manka problema l-missirijiet għaliex soċjalment eh, donnom eh, ma jnetax permess li għoddu d-dar ma tfal da' skemina ta' permess l-nisa. Semmejna u koll l-ostakli invizibli, l-istruttura soċjali, mumiex biss il-liġijiet, Eh, li joffri l-possibilità li wieħed joqgħod id-dar biex joħsib it-tfal u jilħaq bilanċ bħal professjonali u l-ħajja eh, personali. Però li ikun hemm ukoll id-dritt li wieħed isaqsi biex jieħu dan il-lif mingħajr ma jkun iġġudikat. Semmejna li kemm sejħa ceilings illi ħadd ma jista' jara imma kollha kemm aħna nħossuhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum il- Semmejna wkoll koll kienem differenzi vertikali l-fatt li l-ġili żied ikollhom pożizzjonijiet ola eh, b'responsabiltajiet akbar u n-nisa jibgħu fil-pożizzjonijiet iżjed baxxi fejn eventualment jistaw anka jgħu fuq bażi part-time. Naturalment dan jaffettwa il-distak fil-pagi u manka l-mod kif eh, naraw il-xulxin. Naħseb, dak bażikament kien li fil fid-diskussjoni ħafna minn dan f'din il-kamra diġà huwa magħruf. Imma ta' jom nibqaw nħabtu x'na ma' l-istess affarijiet. Well, thank you, and now we come to the last. Tajjeb, minn issa ħanaddu għall-aħħar rapporter, is-Sinjura Eva Lena Jansen li u koll mill-Svezja, mill-Parlament Nazzjonali tal-Svezja u kienet rapporter għal ħames u l-aħħar workshop, perspettiva globali, l-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa u l-għanijiet ta' svilupp sostenibli tan nazzjoni Uniti. Għandek 10 minuti. Thank you very much and thank you for... Grazzi ħafna, grazzi wkoll għal din l-opportunità sabiex inkun rapporter. Il-workshop ifoka fuq il- uh, bilanċ bejn is-sessi fid-dawl tal-SDGs kienem is-Sinjura Elja Sil, il-Viċi Deputat tal-Zona Ewropea u Zona Azjatika Ċentrali u sur Augusto Lopez Claro, il-direttur tal-indikaturi fiħdan il-Bank Dinji. Aħna iffokajna fu eh, il- l-SDG 5 kif ukoll SDG wieħed illi lan tijaw huwa li nipromuovu tkabbir ekonomiku sostenibli li kunem u li nata xol l-kulħat u anka mira numru 10 biex naqsu l-ugwaljanza fl-istati membri. Nishtiq ukoll nirringrazzja lil direttur tal-Bank Dinji għal l-isfont li uh, prezentalna il-biraħ Biex niksbu bilanċ bejn is-sessi huwa importanti li neliminaw l-iżbilanċ li jeżisti fil-kuntest tan-nisa u tfajliet. Irid tkun hemm l-oqsfa legali fis-seħħ biex bekk ma jkunx hemm iktar diskriminazzjoni. In-nisa qed eh, jaħdmu flimkien ma anka nisa involuti fin-negozji Uh, u mal-Bank Dinji biex nindirizzaw l-aspett bbażat eh, fuq eh, eh, l-gwaljanza bej sessi. Il-rapport tal-2008 ta' mi li juri il-rapport fuq 163 pajjiż. 18 il-pajjiż biss m'għandux restrizzjonijiet għan-nisa u design fil-mija tal-pajjiżi hemm restrizzjonijiet fihom F'pajjiżi fejn m'hemmx ġurisdizzjoni, istituzzjoni bħal pereżempju l-Afrika t'isfel, l-Olanda, l-Iżvizzera, eccetera. Jider ukoll illi m'hemmx rabta bejn il-tħul per capita u restrizzjonijiet. Pero iktar ma jkun hemm restrizzjonijiet fl-ekonomija, inqas ikun hemm parteċipazzjoni tan-nisa fil-ekonomija. Barra minn hekk hemm ukoll idea kull ma jmur dejjem ikbar li s-soċjetà tista' tibbenefika minn żieda ta' uwaljanza bejn is-sessi. Eh, ħut fil problemi li affaċċaw in-nisa fid-diversi pajjiżi u l-passi li jieħdu l-gvernijiet sabiex itejbu s-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol jew mhux qed jieħdu għaliex ħadna l-eżempju għandna eżempju ta' diskriminazzjoni fil-Ukrajina fis-suq tax-xogħol. Tajna wkoll ħafna attenzjoni dwar il-kura li jagħtu in-nisa u kemm minn din il-kura hija retribwita jiġu mħalsa li għan nisa. Il-problema ta' loqsfa legali tajbin illi mhux qed jiġu implementati però kif suppost ukoll sħaqna fuqha. U importanti li nasbu f'termini ta' f'termini makroekonomiċi u kif l-ugwaljanza bejn is-sessi tista' tkun ta' ġid għall-ekonomija mingħajr ma ninsew il-kwistjoni tal loqsfa legali fil-kuntest ta' eh, liġijiet li dwarhom jintla eh, bir fl-istati membri. U ehm, tkellimna wkoll dwar ir-rispett ta' dawn l-oqsfa mm, regolatorji. Il-konklużjoni kienet li ma jistax ikun hemm żvilupp sostenibbli mingħajr ugwaljanza PSS. u ma jistax ikun hemm ugwaljanza bejn mingħajr ma nagħtu seta lin-nisa u għalhekk huwa fidej minn fassal il-liġi li biddel ir-realtà. Llum qed niġġieldu biex nibqgħu fl-status quo fl-isfond ta' tanqas ta' kwaljenza bejn is-sessi. Aħna qed naraw ehm, x'qed jiġri madwarna u dan issemma wkoll waqt il-workshop tal-biraħ. Dik hija konklużjoni ta' workshop numru 5. Thank, thank you. I'd like to thank all the rapporteurs for the impressive report. Grazzi, jina nishtiq nirringrazzja l-rapporters kollha għal eh, l-kontribut tagħhom, nixtieq nirringrazzja wkoll l-istituzzjonijiet kollha illi enuna sabiex norganizzaw dan il-workshops, partikolarment l-organizzazzjoni eh, l-Istitut tal-Ugwaljanza BSS, l-Kummissjoni ehm, eh, Ewropea, il-Kumitat tan-Nisa fih il-ġnus maquda koll. Uħut minnkom kienu fostna għall-ewwel darba jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom kien hemm kooperazzjoni eċċellenti u m'għandix dubju li hemm modi oħra kif għandna nkomplu din il-kooperazzjoni fil-ġejjeni. Issa nixtieq li nibdew bid-dibattitu għal kontribut ġenerali speċifiku ta'kom għal dan il-dibattitu. Jekku possibli, aħna nishtiqu l-ewel nisimaw xi rappresentant tal-Parlamenti Nazzjonali, mbagħad wara l-MEP kem dan, fen dan ikun possibli, għana l-slips u kol bismiet ta'kom, ġifir dan seri provajena fil-proċess, pero għan iprovan il-limita il-ħin il-ħin tom titkelmu għal zewċ minuti minħabba n-numru ta'kom li xtiqu jitkellmu. L-ewwel nibdew mis-Sinjura Paula Bila mill izvezja Anzi, skużawni. Nibdew mis sinjura Skali mill-Marokk. Floor, please. Jekk joġbok. She, perhaps it's my pronunciation. Si il pronuncia tiegħi ħażina, Turija Skali mill-Marokk. Uh, yes. Could you just switch your microphone on? Iva, etna qed signora. Forse ti stati tixel il-mikrofonu? Euh, bonjour. C'est bon? Lodwa Tajba, jiena deputat tal-Parlament tal-Marok, u hija l-ewwel żjara eh, tiegħi hawnhekk eh, f'dan l-Unjoni eh, U eh, partikolarment eh, dan is-suġġett partikolari fuq il-ġlieda favur legalità bejn is-sessi u l-ġlieda favur in-nisa eh, jiena tassew kont kontenta meta smajt li aħna nafaċċaw l-istess problemi bejn bosta pajjiżi fuq il-ġlieda ġifieri tal-ugwaljanza bejn sessi smajna fuq ukoll is-sitwazzjonijiet tal-waħx tan nisa ġejjin minn eh, pajjiżi fejn hemm konflitt, eh, konflitti gwerra, fejn hemm ħtifa, eh, abbuż ta' nisa, violenza, aħna nafu fil-Marokk kemm f'dawn l-aħħar 20 sena mm, għamilna kizbiet rappresentazzjoni femminili tan nisa u kienet ta' bissal tnejn 20 sena ilu issa tlajna għal 20% tal reprezentanza femminili Nafu kol li fl-axħar 15 sena rajna li eh, fiħdan il-familja kunem il- ħidmiet maqsuma. Qabel kien hemm l-obbedjenza lejn ir-raġel minħabba illi kellu s-set ekonomik kollha f'idejh Fl-2011 aħna assistejna għal-rebbija arbija li permettiet tranzizjoni lejn eh, demokrazija konstituzzjonali għanna l-artiklu 19 li qabel kien jagħti prerogativi l monarkija issa dan l-artiklu 19 huwa moti għall-ugwaljanza bejn is-sessi hemm ukoll 18 l-artiklu oħra illi huma illi jindirizzaw qasam eh, soċjo-ekonomiku, politiku, ambientali eh, li jisem nisa eh, il-kultura rabo berbera illi taqsam il-kontinent Afrikan u illi għand tislet ukoll eh, ispirazzjoni mill-Andalusija u eh, mill-Punent eh, titkellem ukoll fuq it-tolleranza, tolleranza li huwa kunċett li hemm fl-Islam u f'reliġjonijiet oħra, ċertament li aħna għandna monarka, però illi naraw illi preserva l-identità Marokkina u illi bil-mod il-mod nkomplu mixin iktar u iktar lejn demokrazija u illi niffirmaw iktar u iktar konvenzjonijiet internazzjonali fid-dawl ta' dan. Pero kollox jibda mill-azzjoni eh, l-azzjoni li rridu nwet u aħna edin il-bot mill-li nilħu eh, dak li qed naħdmu eh, għalih, nafu li fil-żoni rurali hemm ħafna nisa li għadhom il-litterati u sem tan-nisa huwa ferm inqas hemm sem tan-nisa illi ma biss fil-settur tax-xogħol 25 fil-mija f'dawn iċ-ċifri n-nisa mill-loqsma rurali eh, ħafna drabi eh, jaħdmu eh, fil-raba jaħdmu d-dar f'sitwazzjonijiet xejn tajba. Irridu naraw illi il-saħħa tan nisa u koll, ħaġa li rridu nindirizzaw li lix minn kejja progressi kolla li sar u nistaw naraw il-mortalità mal mal-wilt, eh, hemm ukoll eh, il per eżempju l-fatt eh, illi il-fatt li wieħed iwelled mod klandestin, kien l-każ per eżempju ftitilu ta' tfajla ta' 19 sena Fil-fatt, di provat eh, fil-fat ixxi billi defset antenna, eh, jew belet antenna. Iġveri aħna u minn kejja, dan kollu aħna ħanibqaw sodi, ħanibqaw nġildu biex eh, il-mara ma tiġiġ messa għal dawn il kondizjoni u jkollha ir-wol illi ħaqqa fi soċetajiet. Nishtiqna bistħarriċ ta' nisa ta' l-organizzazzjoni dinija ta' xol fil-mija ta' nisa li jaċċettaw eh, xogħol dejjem jekk ir-raġel tagħhom u huma biss 45% ta' reġel li effettivament jaċċettaw li nisa tagħhom joħorġu jaħdmu. Dak kollox, grazzi. Thank you. I, mean, I would I would ask you all to keep to the time as much as you can, please. Nitlobkom li żommu mal-ħinijiet allokati għalikom kemm jista' jkun possibbli. Issa ngħaddi l-kelma li Sinjura Anna Maria Korazza Bild, MEP mill-Iżvezja. Grazzi ħafna jiena nixtieq nirringrazzja lil Dana illi rappreżentatna daqshekk tajjeb fil-workshop tagħna. Jiena kelli l-impressjoni illi kien dibattitu eċċellenti fejn tkellimna mhux biss fuq eh, il- uh, violenza fejn smajna stejer tal wax ta' esperienzi li nisa palissa għaddejjien minnom u dwar in qas ta' uh, kastik illi inata l-irġil, l-impunita fil-konfront ta' persuni illi uh, għamlu dawn ir-reati. Nixtieq ngħid kelma fuq il-Konvenzjoni Istanbul għaliex hija daqshekk importanti għaliex hija l-unika strument legali legalment vinkolanti internazzjonali li għanna. U għalhekk nixtieq nuża din l-opportunità bħala rapporter fiħdan l-em fil il-Parlament Ewropew biex nisħaq għal lajnuna ta'kom, nisħaq fuq l-importanza tal-lajnuna ta'kom, nitlobkom lajnuna tal-parlamenti nazzjonali li jintom minnom ġejjin. Għalix palissa drittijiet fundamentali pal per esempio ġlida kontra l-violenza. Em din l-idea, l-definizjoni ta' l-ġeneru tista' tkun xi ħaġa li tmur kontra l-valuri kristjani, kontra il-valuri tal-familja, U aħna saqsejna l kunsil tal-Ewropa għal iktar informazzjoni meta nitkellmu dwar violenza fuq violenza bejn is-sessi hija kwistjoni illi violenza tkun saret fuq in-nisa minħabba l-fatt li huma nisa. Qed naraw stati membri illi jixtiequ jirtiraw mill-konvenzjoni mill-, -mill din il-konvenzjoni u qed naraw illi xi stati membri għad għandhom riservi. Aħna saqsejna u tlabna lil konsil tal-Ewropa biex nibdew dialogu kostruttiv. Però ma nistax nemmen illi mhux qed nużaw dawn lodot bażiċi biex nikkombattu E, din il-violenza minħabba nuqqas ta' ideologiku dan ngħidu bir-rispett kollu lejn il-femmit ta' kulħadd. L-aħħar punt kont tassew affettwata u um, mil quta minn dak li qalet il-kollega tal-Parlament Marokkin rigward il- uh, l-abort, l-abort mux siguri li jisir. X'nifakkarkom il-lum fil-Parlament Ewropew ser kolna dibattitu politiku mal-gruppi politiċi kollha. Jiena kuntenta li qed nirrappreżenta il-grupp tiegħi. Dan biex nisqu fuq il-fatt li aħna ma nistgħux nabbandunaw. Eluf ta' tfajli u nisa madwar id-dinja u nitilquhom waħedhom dinja kwistjoni tas-saħħa. U rridu nitrattaw il-kol flimkien, grazzi. Thank you. Now, Paula Bila also. Grazzi. Issa Paula Bila, membru tal-Parlament Zvediż. Grazzi, nixtieq nibda minn fejn ħallejna jew minn fejn bdejna il bira fejn is-Sinjura Xiva tkellmet dwar il xakti is-seta li għandhom in-nisa ġewa fihom. Jiena femminista u dan laqatni partikolarment. Jiena nittama illi ir-raba uh, mewġa ta' femminizmu tiffoka fuq dan l-aspett fuq l-aspett femminili u maskili tan alkohol iktar milli fuq kwistjoni ta' sess u fuq il-possibiltajiet li għanna aħna bħala nisa u l-irġiel. Jena u kol membru mill-STEM, uh, eh, jena għandi fil-fat eżami tal-matematika propju il-ġima id-dihla u għalija id-differenzi uh, li jeżistu mhux ħaġa li bezzawni, sakemm dawn ikunu mm, għażla libera sakemm dawn eventwalment ma jtunix ma, jwassux għal problemi eh, rigward pensjonijiet iktar l-qoddim biex ikun hemm ugwaljanza irridu naraw il-xulxin bħala individwi umani iktar milli rappreżentanti tal-ġeneru tagħna, tas-sess tagħna. Fil-ċerimonja li kellna l-bieraħ, apprezzajt il-fatt li urejna illi n-nisa jistaw ikunu rappresentanti, rappresentativi, tas kemm ikunu l-irġiel fis-settur tal-innovazzjoni, però inkwitani xiftit il-fatt illi n-nisa jridu ikunu role models għan-nisa ma naqbilx din ma din il-ħaġa u lanqas ma naqbel li aħna rridu ninaqdu flimkien biex niġġieldu kontra l-irġiel. Naħseb qatt ma smajt lil-raġel min jgħidlu kun model, role model għal l-irġiel biss. Minu role model huwa role model għal min jinserta jamiraħ, raġel jew mara, u naħseb dinja l-masma tiegħi wkoll. Barra minn hekk, u wkoll minn xi panelists illi rridu naqblu ma' persuni oħra tal-gruppi politiċi oħrajn. Aħna jina smajt l-MEP u koll, Zvediza, titkellem, uh, ma naqbilx maħħa fuq kollox, pero uh, eh, mux qed jġobni il-fat illi għawek, per eżempju, f'din l-awla ninsabu nisa biss. L-ugwaljanza eh, titlob illi nindirizzaw il-problemi ta' żewġ sessi. Darba saqsewni, xi tfisser li tkun mara fil-partit politiku tiegħu? Partit politiku tiegħu. Jina uġibtom, xi tfisser li tkun mara fil-ħajja ta' kuljum ma narax daqshekk differenza u jiena nixtieq illi tidu dan il-messaġġ lura li djarkom illi aħna rridu naraw il-xulxin bħala il-persuni illi aħna u ma noqdux ninqasmu f'kategoriji nisa u għax jekk nagħmlu hekk qatt mużer nelbu id-differenzi li jesistu bejnietna. Grazzi, issa nixtieq eh, nitlob il-kollega Julie Lord, MEP Britannika sabiex titkellem. Grazzi ħafna, Mary, u grazzi u koll l-membri oħrajn tal-Parlament Ewropew stess illi intervenew u koll l-membri li ġew iżuruna mill- eh, parlamenti nazzjonali. Il-violenza, il issir iktar aċċettabbli meta aħna nkunu inqas viżibbli. Li rridu nagħmlu huwa li nippromovu il-viżibilità tan-nisa fil- fil-sferi eh, kollha tal-ħajja. Aħna rridu nindirizzaw dan l-aspett mill-terminu ta' nisa li kunu iktar viżibbli, nisa iktar viżibbli li jaħdmu fl-stem, nisa iktar vizibli fl-sfera politika u kol. Sa dan ma nistgħux jekk għandna jekk jibqa ikollna irġiel illi ma jippermettilnux jippermettilniex illi nipparteċipaw. Madwar id-dinja kollha il-percentaġġ ta' nisa illi jiġu eletti għadu bax ħafna. Iktar rappreżentanza fil-Parlament Ewropew milli hemm f'pajjiżi stess. Iżda ma nistax nippretendu li ser ikollna il-liġijiet li għandna bżonn li għaddu l-liġijiet li għandna bżonn biex anka nwaqfu il-vjolenza fuq in-nisa. Jekk ma jkunx hemm biżejjed nisa daqs kemm hemm irġiel fl-istituzzjonijiet fejn ikun hemm ir-rappreżentanti eletti. Dan jorbot mal-ewwel punt tiegħi rigward il-visibilità hemm relazzjoni diretta fl-opinjoni tiegħi bej il-ħajja pubblika tagħna u l-viżibilità tagħna u il-vjolenza li kull ma jmur tibqa' tiddomina fil-pajjiżi differenti kollha kemm fil-ħajja privata iżda anka fuq il-post. Naħseb illi il-vjolenza ser tkompli tkun pjaga tas soċjetà tagħna sakemm in-nisa ma jsirux viżibbli Għalek irridu naraw min qed l lura, min qed ipoġġi l-ostakoli, min mhux qed jippermettilna li nipparteċipaw. U eżis, e, sinjuri, nisa, familjari, huma l-irġiel e, u jina wkoll politika bizbal jiena tħalt fil-dinja politika minħabba il-violenza fuq in-nisa. Jiena qed nagħmel ix-xogħol li nixtieq nagħmel li qed nagħmel għaliex nixtieq intemm din il-vjolenza fuq in-nisa. Sakemm aħna nibqgħu imbatu minn dawn il eh, din il-vjolenza ma nasibx li nistaw nimxu l qudiem fuq isma oħra. Għalhekk naħseb li hemm bżonn li nagħmlu din id-differenza. Jiena wkoll ħdimt fl-istem għalek irridu narawa minn din il-perspettiva, pero hemm bżonn ta' bidla mhux biss fl-istem, fil-isferi Kolla tal-ħajja. Grazzi ħafna, Julie. Issa naddi l-kelma li sinjura Sinċik. Niskuża ruħi minn qabel għal pronunċa tiegħi tgħid il-kellima. Ewa zimma ma ke prezzi sam. E, Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena inmexxi kumitat parlamentari għall-ugwaljanza bejn is-sessi f'pajjiżi fil-Kroazja. Nishti nir eh, nirringrazzja l-parteċipanti kollha. Il-ġurnata internazzjonali ta' nisa aħna għak għet niċċelebraw mux bis fuq ġurnata wahda, iżda fuq ġima sħiħa. Il-biraħ smajna diskorsi minant ħafna personalitajiet li jispirawni, Sinjura Xiva u oħrajn. Naħseb illi kol kemmuma dawn il-mistidna laqtuna. Eh, smajna wkoll eh, l-intervent ta' Sinjura Bashar, ta' Sinjura Ibrahim minn Nigeria u smajna wkoll ix-xieda tagħhom jina naħseb illi mhux biss il-Premju Sakharov ħaqhom iżda l-Premju Nobel. Soċjetà mingħajr nisa illi għandhom fidejhom ċerta seta hija soċieta illi għandha jappal bnidem li għandu it waħda. Fil-Polonja bħal fil-Kroazja ma isaħux uh, stupri tal-massa, ma jisirx ħtif, pero il-problemi tagħna huma dawk ta' nuqqas ta' ugwaljanza fil-paga bejn in-nis tal-nisa u l-irġiel, il-vjolenza domestika u l-fat li n-nisa huma qiegħda iktar mill-irġiel. Jiġifieri, il soċjetà tagħna qed tinbidel iva. Aħna dan narfuħ, pero sa s-sena 2030 għanna dmir illi ikollna dinja aħjar iktar ugwali. Għanna ċerta dmirijiet biex naslu għal paċi u sigurtà. Eh, dan huwa possibbli hemm ċerta kontinwità u jekk nħarsu lura lejn 10 snin 20 sena ilu, iva naraw progress, naraw illi n nisa huma aktar uh, litterati, eh, però il-persistenza hija importanti biex naslu fejn nixtiequ naslu. Għanna bżonn nirranġaw il-politiki tagħna, l-attitudni tagħna wkoll anka saħan sitra l-interpretazzjoni reliġjuża tal-ugwaljanza bejn is-sessi. F'dak kollu li nagħmlu rridu għandna bżonn nosservaw mill-lenti tal-ugwaljanza bejn is-sessi u naraw x'nistgħu nagħmlu biex nagħmlu kemm l-affarijiet iż kif ukoll dawk il-kbar biex isir il-progress u saħansitra intejbu is-sitwazzjoni. Bħalla president tal kumitat għal l-ugwajanza bej sessi tal-Parlament fil-Kroazja, jiena qed nofri l-assistenza tiegħi lil dawk kollha li għandhom bżonn l-assistenza, però jiena nixtieq u ukoll, nixtieq nitalem minn dawk li għandhom aktar arfin minni. Is-sena li għaddiet ġiet imħabbra u illum u din is-sena qed nistennew ir-ratifika tal-rezoluzzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul minaħa tal-Kroazja din l-istqarrija ċivenja u smajna bija s-sena li għaddit, u għalek nħedġeċ lilkom il-koll sabiex tkomplu tiġildu kontra il-vjolenza fuq in-nisa u tkomplu tiġildu wkoll għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Din għandha tkun parti mill-mentalità tagħna. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Issa Marissa Labua mit-Tunizija. Uh, thank you, Mrs. Moderator. And uh, I am from Tunisia, from... Grazzi, Signora Moderatrici. Jiena membru uh, tal-Parlament ta' Tunisia, jiena kont kont eh, uh, wahda, kont fil-fat vice speaker um, fil-assemblea li fil-fat reġat faslet il- um, Eh, il-liġi f'pajjiżi ftit ta' snilu. L-għala kollox naħseb irridu nindirizzaw il-kwistjoni tal- distak li jeżisti bej il-pagi li jirċivu l-irġilu dawk li jirċivu n-nisa u il-kwistjoni budgetarja il-kwistjoni ta' violenza u koll dawn irridu nindirizzawhom bħala membri ta' korpi ta', leġ ta leġizlaturi. Dan huwa dak li nixtieq naqsam magħkom, eżis kollegi, fit tunizija meta konna qed infasslu l-Kostituzzjoni, aħna tlabna għall aħna tlabna għal l-aktar li stajna għan-nisa u bekk nxinna niksbu l-ugwaljanza. Barra minn hekk l-istat biex jġilet il-vjolenza, kull forma ta' vjolenza kontra in-nisa. Bekk irnexxilna niksbu id-dritt illi il-kwistjoni tal-violenza fuq in-nisa qed tingħata l-importanza. Aħna eh, għandna wkoll kumitat eh, li tiskellem dwar il-libertajiet u id-drittijiet tan-nisa wkoll. Però rridu naħdmu f'solidarjetà, f'spirtu ta' solidarjetà ma' xulxin irridu ikunu qalbina. Kemm il-nisa involuti fil-parlament kif ukoll nisa tas-soċjetà ċivili għaliex anka jekk ikollna status tan-nisa avvanzat ħafna bħal men fit-Tunisija l-aċċess ta' drittijiet u l-implementazzjoni ta' drittijiet hija differenti minn reġun għal reġun u hija ukoll differenti għal nissa li huma edukati u għal nissa li jiexu fid-żoni rurali per eżempju. Għalek, kif nistaw namlu? Nistaw naqsmu l-esperienza ta' nisa parlamentari madwar id-dinja. Finalment, nishtiq u kol inwieġeb u nirreagġixxi għal żewġ diskorsi il-diskors ta' Sinjura Hawa Ibrahim. Nishtiq nir-ingrazzjaħħa. Um, ehm, nirringrazzjak oħt għalix il-diskors tijak kien ta' ispirazzjoni kbira għalija. Qabel ma kont membru parlamentari jiena kont nikteb u interessata wkoll fit teoloġija. Jiena kont rixxibwejt għal ktib fl-2004 li indirizza l-kwistjoni tal-violenza. Il-violenza il violenza il kontra in-nisa fid-dinja Iżlamika u kif aħna nistaw nikkonċiljaw drittijiet tagħna mal-interpretazzjoni tal-Koran. U naħseb illi hemm koerenza kbira bejn dak li qed jagħmlu n-nisa Tunizin u n-nisa Niġerjani. Irridu insaħħu din l alleanza Nixtieq ngħid ukoll e, Sinjura Lamja Bashar, idbatija tiegħek hija tbatija tiegħi. Dak li qed inti fuq il-familji illi ma setawx jirġaw jixtru l-ulidom stess, it-tobba mizmuma minn Daesh, tassew għanqalni kif dan kollu huwa possibbli. Ma nistax insib il-klim biex nesprimi u niddeskrivi dawn il-reati u xeni li nista' ngħidlek jiena bħala membru tal-membru parlamentari Tunizina, membru ta' ta' parlament ta' pajjiż Iżlamiku illi reati ta' dan it-tip mhux se jerġgħu jirrepetu ruhom. Thank you so much. The next contribution is from Marta Matrai from Hungary. Grazzi, il-kellima li miss, Signora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 l-Ungerija btit taħdem fuq dan l-aspett ta' diżugwarjanza uh, fin-nis bejn ir-irġiel u n-nisa fl-2010 u issa sal-2016 ksibna ħafna iktar bilanċ. Però hemm ċerta aspetti l-aspett per eżempju tal-appoġġ ta' housing li jitnata lin-nisa, l-aspett ta', ta kura tas-saħħa li jingħata lin-nisa natu attenzjoni għat-tobba, uh, natu kol attenzjoni um, għal um, nisa wibel il-percentaċ percentaċ ta' għat u għabax ħafna dak ta' erba' fil-mija. Il-programm ta' mm, eh, il-program tana eh, ta' per eżempju taxxi, il-kontijiet ta' dawlu ilma u kol, naqsu, deficit budgetarju tana huwa taħt 3%. Iżda nista' għal nista' nkopli insemmi affarijiet, pero ħanqaf hawnhekk minkejja la kollu li jett, xortem ħafna xista isir. L-Ungerija ovvjament hija kuntenta illi tassistikov dan kollu u aħna lesti illi nejnukom kwasjesi mod possibbli. Thank you. Our next... Grazie. Il-kontribut li mis mi Signora Dobrenka Filibuski illi ġeja mis serbja Grazzi, jeżis kollegi fil-fema tijaj opinjoni illi inkomplu eh, billi eh, natu iktar empowerment eh, n-nisa li kun hemm il-promozzjoni u sem tan-nisa li ninvestu fil-ħiliet tan-nisa niġġieldu kontra violenza lejn in-nisa u tfal u niġġieldu kol favur is-saħħa tan-nisa. Importanti li nbidlu l-programmi politiċi fuq il-kwestjoni tal- l-ugwaljanza bejn is-sessi Importanti li jkun hemm dialogu eh, bejn in-nisa u l-irġiel, importanti li ninkludu iktar l-irġiel biex nindirizzaw din il-kwestjoni tal-ugwalenza bejn is-sessi, eh, rridu eh, ikun hemm ukoll il-ħeq ta' kwoti fossi setat amministrativi u leġislativi. Għantikom eżempju ta' Serbia, wara ħames snin għandna kwoti għanna kwota ta' 30% sem ta' nisa fil-Parlament Ewropew kif ukoll fl-amministrazzjoni eh, lokali. Eh. Barra minnek barra minnek eh, il-netwerk parlamentari ta' Serbia propona 14% għal rappresentanza femminili fis-seta amministrattiva tal-pajis għal li prezentament bejn 15 u 20% tan nisa għandhom sem fis-seta amministrativa. Dan huwa kruċjali li fl-aħħar mill-aħħar għandna ftit nisa fil li għandhom ruol importanti fil-partiti politiċi u hemm ukoll ftit nisa illi għandhom illi għandhom pereżempju ruolijiet ta' sintki fl-aħħar rridu inkomplu nikoperaw ma' settur ċivili u nżidu eh, il vizabilità tan-nisa fil-medja. Thank you. And next we're... Grazie. MP oħra. Isur Edouard Martin minn Franza, jek joġbu. Grazie, Senjora President. Skużani, u wasalt tard fil-fat eh, kienem sessjoni ta' vot li rrid nassisti għalija tassew eh, importanti li għanna din il-ġimgħa ta' riflessjoni kif nistgħu eh, naslu għal iktar eh, ugwalenza bejn in-nisa u l-irġiel, naqsu l-vjolenza, eh, radegaw u jiena assistejt għad dibattitu u kolli ngħid li tamina min biex tiftakru li fid-demokrazija il-drittijiet mumiex xi ħaġa imnaqxa imnaqxa fil-ġebel, xikultant, xikultant eh, jistaw eh, nistaw ninsew, eh, nistaw ninsew' anke jekk din f'kontinent demokratiku. ġviri aħna maħniex qegħdin imbeda minn idijat li jista' jkollhom ċertu nies li kollom attitudni negativa lejn uħut xi kategorija ta' nies Fl-Europa, unittama mux bis, eh, nasab li mux bis rridu nirrispettaw il-kriterji ta' konverġenza ekonomika meta aħna eh, nissieħbu eh, mal-Unjoni nisibu kol fil-valuri taħħa ġviri jiġifieri dritti tal-bniedem u id-drittijiet ta' akkoljenza, partikolarment ta' dawk illi ġejn minn zona ta' gwerra. U l-ewwel vitmi eh, jenna nejdu ħdan ġimgħa sħiħa huma l-vitmi tal-barbarija tal- tal-infern eh, ta' dawn in-nisa li smajna li rridu rridu nilqaw qed jaħarbu mill-gwerra u l-konflitti. Issa smajt eh, l-intervent eh, ta' rappreżentanta Ungariża, Iva, Iva, importanti li tibatu eh, messaġġ importanti l net waqgħu il-barb dwajer, ibdew il-qaw b'mod din l-irġiel u n-nisa li huma vitmi vittmi tal-gwerra u mhux li titfawhom uh, f'ħabs u sawtuhom u tqisuhom b'mod tassew uh, degradanti. Ġviri naħseb dak l-ewwel impenn uh, illi rridu naraw fl-Ewropa u nittama li l-Kommissjoni tkun iktar koraġuża il għaliex trid tkun lesta illi tagħti sanzjonijiet meta naraw li pajis qed jonqos mill-kriterji ta' konverġenza, mhux id-dawar wiċċa eh, dim il-miżerja ta' ħadd ieħor, għal għaliex ma naħsibx illi hemm xi valur illi għandu jena ta' preċedenza fuq ieħor fit-trattat. Naħseb illi rispett ta' drittijiet tal-bniedem jekk dan jiġi meddet jekk ma jiġix imħares, allura iva għandu jkun hemm sanzjonijiet. Grazzi. Grazzi, Sur Marta. Issa, Pokoslava Ozarsovska mill polonia Skużawni jekk eh, il-pronunċati kienet ħażina u l-interpreti skużaruħu daqstant. Grazzi ħafna tal-li tajtni eh, din possibilità li tal-li tajtuni din possibilità li nintaqa ma tant nisa illi jġildu drittijiet tagħhom u eh, illi eh, jirnexxielhom fil-ġlieda tagħhom għal kisba ta' drittijiet naħseb illum għadu valla pena illi nisa jġildu jew minħabba l-fat li jiexu f'soċjetajiet jew f'pajjiżi fejn id-drittijiet tagħhom huma mkasbra jew nkella li lix ma jafux fuq minn għandhom iduru biex id-drittijiet tagħhom jitħarsu. Dal-aħħar jiena e, għasi f e, f'kuntat ma' si bibi mill-Pakistan e, fil-fatt hija mara li fil-fatt qiegħda qiegħda tistenna t tiġi kkundannata għal mewt U dan, fl-axar mill-axar, ma jima għat eċċejn eh, ta' barra ta' barra minna u eh, nasib eh, i għanda dritt li tieħu deċizjonijiet li tażel it-twemmin tagħhom u affarijiet oħra li aħna nieħdu bħala ovvji, bħala f'pajjiż bħal Pakistan u għal persuna bħala bħala Miex, eh, miex faċa, l aħna ħna nixxuq nejdu li nappoġġjaw din eh, il-ġlida din il-kawza taħħa u nixtiequ nitolbu koll rispetta drittijiet tan nisa kollha li tkellimna dwarhom il bjera u l-lum. Grazzi ħafna għal din il-konferenza organizzata. Grazzi. Issa, mill-Bosnia Herzegovina. Is-Sur Iskovic. Grazzi ħafna li kulħadd fisem il-Parlament tal-Bosnia u l-Herzegovina nixtieq ukoll nifraħ li kulħadd ta' dan l-avveniment, għedni għogos li ma konċ l-unika raġel li intervjenajt. Jider bċar li kollha kemm aħna nifmu dak li qalet Sinjura Ibrahim Sinjura Bashar, nifmu sew minn xi xaddew għaliex anke f'pajjiżi jeżistu affarijiet ta' dak it-tip u naħseb li għadna timbatu mill-konsegwenzi ta' dak li ġarrabna. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq is-sitwazzjoni tal-mara. Naħseb li importanti ħafna lil l-mara tieħu sem fil-politika Bosnia u Herzegovina għandha liġi ta' ugwaljanza bejn is-sessi. Fl-2013 din il-liġi ġiet approvata bi kwota ta' 30%. fil-mija. Fl-2014 ksibna rappresentanza minna ħatan nisa ta' 40% u fil-Komitat Parlamentari tagħna approvajna liġi fejn konna fejn tlabna eh, parteċipazzjoni ta' 50% minn nisa. U naħseb illi din hija sissa l-akbar kwota illi ksibna. U naħseb illi l-konsegwenzi diġà huma evidenti, l-esperjenza tagħna turina illi l-kwoti huma fundamentali sabiex niksbu l-ugwaljanza bejn is-sessi u għalhekk aħna nappoġġaw sistema ta' kwoti ħagħra l għalina importanti u koll hija li l-nisa jkunu ekonomikament indipendenti. Jina qed nitkellem bħala ekonomist u qed naħseb bħalissa fil-budgets nazzjonali, ġeneralment il-budgets nazzjonali ma jkun hemm xejn allokat għal bżonnijiet tan-nisa. U naħseb illi dan irridu nżommu f'moħħna biex inkunu nistgħu najnu lin-nisa fil-perjodu meta jkun qed irabbu l-tfal tagħhom jew inkella fi żmien meta jkun qed jerġgħu jippruvaw jidħlu fid-dinja tax-xogħol dan huma problemi li huma preżenti ħafna fil-pajjiżi tal-Balkani fejn hemmhekk hemm ċertu prattiċi eh, pjuttost antikwati, naħseb li hemm bżonn budget iddedikat apposta għal nisa u jekk ma nagħmlux dan is-sitwazzjoni mhux se Lejjun Lejun ta' finanzjament ukoll huma problema għal-kemm issa għandna kwoti fejn nitolbu preżenza ta' nisa ta' 50% meta niġu biex niffinanzjaw miżuri favur in-nisa naraw li finanzi ma jkunx hemm. Dwar il-konvenju ta' Istanbul, aħna dan ratifikajnieh u għandna wkoll pjantazzjoni biex nimplementaw. Għalina li ħaġa importanti u anka l-fatt li saħan sitra minna stħarriċ fuq eh, sħarriċ fuq iżet minn 2300 ruħ li tawna riżultati sorprendenti. Eh, kien hemm perċentwal għoli ta' iżet minn 40% illi kienu eh, illi sofrew violenza. Din is-sena kien hemm ċifra ta' 14% li qalu li mbagħadhom il-vjolenza. Ridu naraw jekk il kustjoni jiex illi il-ferenza żdiedet jew inkella sempliċement li nisa issa qegħdin jitkellmu meta qabel ma kienux jitkellmu. Din hija rridu ninvestigaw anke permezz ta' metodi oħra. Awek identifikajna sew x'inhuma l-problemi li qed jaffaċċjaw in-nisa. Issa l-problema hi li hemm bżonn pjanijiet ta' azzjoni biex dawn il-miżuri kollha jkun jistgħu implementati fil-prattika. Grazzi. Yes, you're, you're absolutely right. We certainly do. Iva għandek eh, raġun 100% naddu għal-kelima li jmiss eh, Marija Laristidu minn Ċipru. Grazie, eh, Signora President. naħseb li eh, ħafna jiddependi mill-kultura. Jena ġa minn ċipru, eh, hija xaġa pożittiva li qed naraw pereżempju nisa li qed eh, jeċedu għall-ola karigi, pereżempju f'Ċipru għandna l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, għandna l-ola Awditur, l-ola Mħalfin ukoll u istituzzjonijiet oħra fejn qed naraw nisa flola flola karigi. Eh. Naħseb eh, illi l-istess jo tal-ministri eh, u kol dawk il-edin flola karigi ta' ċivil, dipartimenti tal-gvernijiet, il-ministeri, naħseb illi Wieħed m'għandux għalfejn eh, joqgħod jistenna l istudji jista' jara l-provi bil-konkret pajizna, rajna titjib konsiderevoli f'pajjiżna, anke jekk qed naraw eh, forsi eh, ċertu osma jew kella ċertu pajjiżi fejn l-affarijiet mhux sejrin daqshekk tajjeb, ġifiri vera, għadna maħriġniex mill-mina però sejrin tajjeb rridu nibqgħu determinati, rridu nżommu l-attenzjoni tagħna mixħuta fuq kull settur, però rrid wieħed irid jaraf il-progress li sar madwar l-Ewropa rajna u koll leġislazzjoni li daħlet fis-seħ regoli li qegħdin jaħduna fid-direzzjoni tajba. Rridu naraw issa jekk irridu ikunu proattivi, eh, rridu naraw jekk irridux immexxu l-qudiem b'leġizlazzjoni pratika illi tkun tista' jibbenefika, illi jkun jista' jibbenefika minna kulħadd il-kontribut li jmiss issa l-idriċek jeħtażi mill-Kosovo. Uh, Dugħi għifan indiru kem id-du l t-ċmimit sarab në vitin 1991 zoti Demaci dhe vitin 1990. Iva, għanna zewċ eh, rebbieħa tal-premju eh, Sakarov. Sur Demaci u l-president Ibrahim Golda sell-li jitnin eh, kifat rebħu l-premju Sakarov. U jena l-fejn għet semmi dan l-għalix proġetti da dan it-tip sa fejn uh, fjena, jena, sa fejn eh, jiddependi minni għandhom ikomplu eh, illa li jiex eh, hija wkoll waħda mir-raġunijiet għalfejn qegħdin hawnhekk, għalfejn qegħdin hawnhekk, waħda mill-lan waħda mill-anijiet, wieħed mill lanijiet fil-fatt kien li naraw li dawn il-valuri maqsuma tassew jippenetraw l-istituzzjonijiet u il-pajjiżi tagħna aħna għandna leġiżlazzjoni lokali li tieħu spunt mill-laki komunote u naħseb li anki eh, l-isforzi l-etenuet u eh, l-impen serju li għanna minn kajja l-fat li għedin l-ura minn kajja li għatanna għatem ħafna xerit sir fil-qasam leġislativ, pero għedin fi triq it-tajba aħna dak li huwa gwaljanza bejn is-sessi, Eh, il-fat eh, li nindirizzaw il-kussjoni ta' n-nies eh, li ehm, li ġu rapportati mitlufa u suġġetti ta' kull xorta li smajna diskuss illum dawn huma kollha punti li aħna indirizzajna irnexxielna nixbu progress fit-tnaqqis ta' violenza domestika aħna u wkoll nitfaw fil-ġemp ehm, li nwarbu ħafna fondi biex nidrizzaw distak bejn l-irġiel u n-nisa biex natu ktar drittijiet l-nisa eh, rajna li ċertu affarijiet ma ġux repetuti fejn l-affarijiet ma kienux sejrin sew ma kienux qed isiru b'mod ġust, sa fil-parlamenti tagħna rridu tassew nisħu fuq il-punt eh, li naħdmu fuq il-moviment il il moviment ħieles ta' nies eh, ta' ċittadini tagħna fil-pajjiż tiegħi eh, minħabba ċirkostanzi eh, mhux magħrufa aħna sottomessi għal restrizzjonijiet ta' ħelsien ta' moviment jiena nishtejn dur fuqkom u nitlobkom duru fuq il-mexxejja nazzjonali biex ikun hemm liberalizzazzjoni tal-viżi għalina kif għal senjur minn Franza wasal iż-żmien illi nwaqqaw il-ħitan. Nixtieq intenni it-talba tagħna biex eh, nerġgħu nissieħbu eh, f'dan il-UNESCO bħala l-forum ta' valur maqsuma u drittijiet tal-bniedem. Nixtieq li eh, il-koll tkunu tistgħu tivvotaw biex bekk ikun hemm il-kandidatura b'suċċess tagħna mm, u eventwalment nissiebu fil-UNESCO għal valuri li l-kol naqsmu. Grazzi issa nejba Bagovelli minn Spanja, jekk joġbok. Muchas gracias, quería aprovechar también. Grazie ħafna jina xtaqna l-opportunità biex nirringrazzja lill-rapporters tal-workshops kollha u grazzi tal prezentajtu l-konklużjonijiet għawek. Jider biċar li fl axħar snin eh, saru xi passi l-qoddim per eżempju fil-kas ta' Spanja, fil-kongress issa izjiet nisa minni qatt kien hemm qabel għadna ma laħqniex kwota ta' 50% ma qegħdin viċin. Imma huwa veru koll li qed fadal progress x'namlu. Għaliex anka per eżempju f'dan il-Parlament dawk li għandhom li pożizzjonijiet importanti huma l-irġiel Il-bira ħajġu anka statistiċi fuq id-distak tal-pagi fi Spanja ġveri 24% na statistika fuq il-fatt li din is-sena diġà naqatlu iżjed minn 20 mara mill-irġiel tagħhom, ġifieri għat fadal ħafna xogħol x'nagħmlu. Naħseb illi f'avvenimenti bħal dan juru illi huwa importanti ħafna li ndoħol u networks tan nisa minn pajjiżi differenti, minn istituzzjoni differenti, minn gruppi politiċi pol differenti, għaliex dan jagħtina strumenti u għodot u jippermettinna nitalmu minn xulxin. U għalhekk nixtieq ukoll issa kommenta fuq żewġ kwistjonijiet naħseb huma importanti u li semmew ħafna f'dawn il-jumejn. L-ewwel hemm l-aspett ekonomiku ftik li għad diżugwaljanza bejn is-sessi kif qalet Sinjura Baxar l-importanza li jkun hemm riżorsi Kun hemm finanzi biex il-politiċi għall-ugwaljanza ikun jistgħu jiġu implementati. Barra minn hekk, dawk is-soċjetajiet fejn li żied hemm ugwaljanza huma soċjetajiet fejn li żied hemm ġid ukoll. U għalhekk iridu anka iridu niffinanzjaw il-miżuri li ħanam il-favori nisa minn għawek sa' 2025. Imbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal-vjolenza illi hija marbuta ħafna ma' din il-kwistjoni ekonomika. Smajna ħafna esperjenzi u dawn l-esperjenzi għandhom wastuna biex nieħdu impenn biex niġġieldu kontra il-vjolenza fuq in-nisa. il violenza l-nisa jibgħatu sempliċement għax huma nisa ġifieri għamilna ħafna passi qudiem ma fadlilna trid twila qudiemna grazzi. Grazzi, issa Lubna Rakuli mill marok um, Assalamu alaikum. Lubna al-Kuhli. Radwa tajba, jiena jisemni Lubna al-Kuhli fil-fat. Jiena nirrapprezenta l-Parlament Marokkin, jena membru tal-parlament marokkin fil-fat ħriġt fuq il-lista nazzjonali ta' Zaza u ta' sew kontenta illi ta' eh, għawnek natenda din il-konferenza u ta' sew eh, kontenta eh, nisma daw l-esperienzi kollha ġejjin minn pajjiżi differenti fuq is-sem tan-nisa fil-ħajja ekonomika, politika u soċjali. Ta' tal-pajjiżi tagħna illum uh, Jena, nishtiq nitkellem fuq il-punt ta' reprezentativita u nishtiq nejt li aħna fil-fatta għan iktar u iktar sem ta' nis iktar u iktar reprezentanza femminili fuq livell eh, ta' parlament, eh, konsilli reġjonali jew nkella konsilli lokali eh, fuq kull livell ta' rappreżentanza fil fatta Għandna wkoll iktar nisa pożizzjonijiet ta' teħida deċiżjoni, eh, ċertament għanna proporzjonijiet differenti, dan varja minn pajis għal anki, u eh, naħseb illi eh, l nistanejt huwa illi fil-leġislazzjoni nieħdu aktar konsiderazzjoni n-nisa, hemm anke liġijiet speċifikament n-nisa. Vera, hemm liġijiet li speċifikament jeskludu n-nisa, però aħna li qed nisperaw huwa illi tingħat iktar u iktar attenzjoni lil mara U dan, dan u għallana tal-ġida tagħna ta' l-isforz komuni, il-mara tkun fil-qalba ta' l-għaniet tal-izvilupp u tal-izvilupp innifsu. Aħna naqblu dwar dan, pero rridu naraw naqra kif ħanatu autonomija fuq il-pjan ekonomiku soċjali l-mara. Naħseb illi progress sar bil-mod imma mxejn mod sot. Eh, naħseb eh, li fuq il-pjan politiku mxejna, pero fuq il-pjan ekonomiku u soċjali rridu eh, naħdmu iktar. Naħseb li il-kwestjoni tan nisa tkun is-suġġett prioritarju, suġġett per eċċellenza għall-organizzazzjonijiet soċjali kollha biex bekk nkunu nistgħu tassew nikkonsidraw sitwazzjoni tal- suq ta' xogħol biex naraw li is-sitwazzjoni eh, bejn is-sessi tkun indaqs, il-pag indaqs. Dawn huma il-kol problemi li aħna għandna, problemi komuni eh, bejn il-pajjiżi tagħna. Importanti li nindirizzaw dal-problemi u naħseb eh, wasal ta' sew żmien illi nħolqu front, front illi jġielet kontra dan il-Marok għadda minn eh, reformi ta' sew importanti, partikolarment minn wara l-adozzjoni tal kostituzzjoni tal-2011. Din tat l nisa post eh, anzi rwol imsaħħaħ. U fil-fat saħħet ukoll l-gwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Madana kollu din il-Kostituzzjoni għada ma ġietx riflessa fil-politika fil-liġi tagħna fil-leġizlazzjoni li nadottaw, ngħidilkom xi ħaġa fuq il-vjolenza kontra n-nies aħna għandna strateġija biex niġġieldu kontra il-vjolenza. Għandna kampanji biex nqajmu kuxjenza favur il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq il-nisa, pero Nixtieq ngħid hawnhekk eh, lill-Senjura rappresentanta ta' Nazzjonijiet Uniti u rappreżentanti oħra, nixtieq ngħidilkom illi l-mara Marokkina dbati hija vittma ta' violenza, vittma tal-oppressjoni, partikolarment eh, in-nisa li jgħixu fil-kamp ta' tinduf rridu u koll nħarsu lejn il-problema li qed jaffaċaw dawn in-nisa fil-kamp ta' tinduf fil-Marok. Aħna adottajna strategija ta' żvilupp ta' sew eh, importanti konsiderevoli, pero nixtieq ngħid jiena bħala żagħżugħa bħala militanti eh, għal kawza ta' nisa ma nistax, ma nistax inżur il-loħtiela li jixtiex f'dan il-kamp ta' tinduf Allora, jiena, evidentemente, Ovvjament li qed eh, eh, ninvesti l-enerġija tiegħi biex nindirizza din sitwazzjoni, però jrid ikollna viżjoni waħda tal-vjolenza kontra n-nisa qiegħda fejn qiegħda issir. Grazzi. Grazzi. Issa Ivalen Jansen mill-Iżvezja. Grazzi nixtieq eh, ngħid xi ħaġa fuq l-aċċess tan-nisa għas-suq tax-xogħol u id-dritt għall-edukazzjoni għassubinu l-bniet. Nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa fuq il-kura ta' tfal eh, fl-età bekrija u l-edukazzjoni fl-età bekrija Jiena meta meta twellet ommi u ħuti bniet setaw jaħdmu kienu indipendenti illa li kellhom salarju tajjeb u allura eventwalment pereżempju fil każ kella pensjoni tajba u allura nisab irid ikun hemm anki dritt għal dawk li huma qiegħda li jkollhom xi tip ta' servizzi ta' kura tul-ġurnata dejker. Naseb dan huwa servizz importanti li jrid tiġu li jrid jiġi offrut. Importanti wkoll li nindirizzaw eh, diskriminazzjoni bażata fuq eh, is-sess eh, jew nkella twemmin jew diżabilità anke hawnhekk qed ninkludi fl-aħħar kategorija li nisa li jkunu tqal. fil polonia u fl-Istati Uniti Eh, hemm sfidi li forsi mhumiex necessarjament l-sfidi tagħna, hawnhekk mhux qed nipprova nippunta swaba. Eh, anzi, eh, din hija kwestjoni għandna ċertu sitwazzjonijiet li rridu nindirizzawhom flimkien. Jiena nemmen li importanti li norganizzaw irwieħna kif qalet Għaw Ibrahim, eh, nasib importanti biex n-nisa jiksbuk ktar autonomija biex jisibu mod eh, kif huma jesprimu eh, ruħom fi xena politika. Kif għale dem senjur Ibrahim importanti biex ma tispiċċax f'soċjetà patriarka fejn il-mara mandiex il-vuċi tagħha, imma xorta wieħed jista' jsib narrativa alternattiva. U nisa l-ommijiet għandhom ikollhom dritt eh, għal kura tul il-ġurnata u għandhom ikollhom għejxin deċenti u drittijiet jinsabu fejn jinsabu. Grazzi. Grazzi. Issa, Lilja Jones mit-Tunizija. Lodwa tajba, grazzi, eh, grazzi eh, tal-li eh, nistan kun hawnhekk magħkom eh, naħseb li hawnhekk rrit nisħaq fuq eh, il-fatt illi aħna qed nitkellmu vuċi waħda. Naħseb li huwa dan il-networking illi jippermettilna illi ikun xprun illi iħeġġiġna biex naraw naqra xinu għaddej f'pajjiżna, f'bnadi oħra u nirrixu fl-imkien. Aħna dejjem eh, sħaqna fil-pajizna fuq l-edukazzjoni fost il-bniet u s-saxħa tal-mara. Nasab l-edukazzjoni eh, tal-bniet eh, u kwistjoni importanti biex dawn il-bniet isiru nisa u jisiru autonomi. Nasab minnajr l-edukazzjoni ma nistawx nibidlu soċetajiet tagħna, jibqgħu soċetajiet inkella maċisti illi appoġġjaw dejjem l-irġiel ġifieri nisħa għawnek fuq l-importanza tal-edukazzjoni tal-bniet tagħna u li ikomplu bl-edukazzjoni sekundarja fuq eh, il-livell tal-Unjoni Afrikana dak li aħna ressaqna, dak li aħna appoġġajna. Ġifieri l-importanza tal-edukazzjoni fost il-bniet u illi dawn ikomplu għaddejjin bl-istudji universitari. Ndur issa fuq is-saħħa fost in-nisa. Is-saħħa huwa suġġetti oħra importanti. Il għaliex eh, huwa biss jekk hija tkun f'saħħitha li l-mara tkun tista' taċċedi għal postijiet ta' xogħol. Aħna ġejjin minn pajjiż fażi ta' żvilupp fejn hemm ħafna nisa li għandhom problemi ekonomiċi. U allura rridu nappoġġjaw is-saħħa ta' prossimità. Ġifieri, jekk il-mara ma tkunx tista' tiċċaqlaq minn post għal ieħor huwa it-tabib huwa settur mediku ta' saħħa li irid imur lejn dawn in-nisa li jinsabu f'żoni remoti. għandna wkoll il-pjanar ta' familja, family planning, u grazzi għal sistemi ta' prossimità li aħna ħlaqna. Ġala darba n-nisa li jitalmu, jitalmu li iva iridu jittajmjaw meta jkollhom eh, meta jkollhom tifel jew tifla mm, iridu jarfu eh, kif eh, xunu l-aħjar għal-jom, kif nu l-aħjar li jimxu minn punt di vista ekonomiku. Nishtiq ukoll nappoġġa l-iskambju ta', ta femiet it-tolleranza, l-aċċettazzjoni tal-ieħor. Jena nixtieq ngħid illi l-importanti huwa illi biex nimxu l-qudiem jiena rrit nara fil inti anke kien inti mara wkoll tista' tkun differenti u naċċettaw din id-differenza. Irridu noqogħdu dejjem attenti u naġixxu fl-imkien Irridu eh, naraw illi mara tkun ħabiba mal-nisa kollha l-oħra, anke jekk eh, hemm ħafna differenzi, eh, illa li huma grazzi għal dawn id-differenzi li aħna nirrispettaw bejnietom u ma permezz ta' dan u permezz ta' dan ir-rispett reċiproku li aħna ħaneċċedu għal postijiet importanti fis-soċjetajiet tagħna u għalhekk jiena Nemmen li ħafna nisa jidħlu fil-politika u kif qalet waħda mill-kollegi tiegħi jiena fil-fatt ninsab fil-politika xiftit hija wis eh, kombinazzjoni jiena dejjem kont eh, mara mara attiva fis soċjetà ċivili, attiva minn punt di vista soċjali. Il-politika li hija sfera ġdida, però naħseb li permessa l-politika nistgħu natu ħafna lin nisa l-oħra madwarna. Grazzi. Thank you Uh, next, Cecil Hemen. Grazzi, Cecil Hemen mill-Lussemburgu. Okay. Oui, euh, bonjour et merci beaucoup pour cette très bonne organisation. Grazie l tajba għall-organizzazzjoni ta' daw żewġ imejn ta' sew pjaċira lija li qed hawnhekk nasisti għal dan il dibattitu uh, u dawn l iskambi fuq eh, lussemburgu Nixtieq naqsam maqom eh, xi azzjonijiet eh, importanti li aħna nedejna f'dawn l-aħħar xhur u li jikkontribwixxu biex itejbu ir wol tal-mara Bon ġenerali, ma partikolarment fil-Lussemburgu, l għanet nixiq nejdilkom, illi fil-Lussemburgu għanna ministeru illi huwa responsabli għal l-opportunitet indaqs. Minist, għanda ministru tas sew għatif eh, li ju responsabli fis settur tas saħħa imma għandu kol kifat eh, fil-portafol tijaw eh, iċ-ċansijiet indaqs. Mela, fil-deċembru li għadda ħna votajna liġi li tiżgura trattament indaqs bejn is-sessi u li jindirizza il-kussjoni tal-kwoti li rridu jintlaħqu fil-elezzjonijiet leġislativi fl 2008 ġifiri 40 fil-mija ta' tan-nisa 50% Mbagħad eh, hija l-kwota li nixtiequ nilħqu eh, fl-elezzjonijiet eh, Ewropej. Nixtieq ngħid li din is-sena ma nistgħux napplikaw din is-sistema ta' kwoti għalissa li liex hemm marbuta sanzjonijiet finanzjarji fuq remunerazzjoni tal- partiti politiċi u meta jkun hemm l-elezzjonijiet lokali nixtieq ngħid li xi kultant minħabba sistema maġoritarja li hemm fċertu eh, komuni ma stajniex nimplementaw dawn il-kwati, pero nemmen illi diġa jista' jkun ċitat inċentivi biex in-nisa eventualment ħejjur wieħom għal elezzjonijiet ġenerali tal-2018. Dak il qalu ċertu kollegi eh, li japplika però wkoll għal pajjiżi ġviri dwar in-numru ta' nisa fuq il livell eh, ta' kunsilli jew ma tasew limitati, jiena fil-fatt sindku ta' komun jiena fil-fat waħda me 13 in-mara minn 105 illi huma sintki, ġifieri tistgħu timmaġinaw kemm għandna bżonn ta' iktar nisa li jkunu sintki. Issa, punt eh, fuq in-nisa fil-bordi fuq il-bordiet tal-direttura għanna problema kbira fil-Lussemburgu. Hemm vera ftit nisa li huma rappreżentati fuq dawn il-bordiet tal-diretturi eh, għal ħafna reġunijiet, ngħid li issa ħloqna female boat pool illi jiġbor in-nisa kollha li huma interessati għal postijiet eh, fil-bordijiet eh, ta' diretturi u kollox sibna sitmit mara illi lesti u għandhom il-kwalifiki eh, u jistaw għallura jaċċedu għal-bosta aqsma, għallura naħseb eh, illi din hija xi ħaġa importanti. Nafu illi anke fuq il-bordiet ta' diretturi hawnhekk għal-kumpaniji għandhom dan il-pool li jistgħu jiżaw. għandhom dan ehm, dan il-resors femminili li jistaw uh, jużaw. Hemm ukoll kussjoni oħra, kussjoni oħra importanti li rridu nindirizzaw fil-Lussemburgu, forsi ma nafx hawnhekk uh, nista' niedi din l-idea. Aħna uh, fil-fatt nedejna place f'diversi lingwi illi forsi jistaw jieġu rappresentati eventualment diversi eh, komuni ehm, biex naraw li kunem eh, dall-aspett ta' rappresentanza ta' nisa biex informaw n-nisa dwar id-drittijiet tagħhom u dwar il-mezzi li huma għandhom a dispożizzjoni tagħhom eh, meta huma jiġu meta huma jħabtu wiċċhom ma' mal-vjolenza domestika. Din hija inizjattiva illi għandna nixtieq nisieħ ukoll ma' dak il qal Il il-għalet kollega f'titilu nasib li hawnhekk qed nitkellmu dwar skambju tidejat u nasib li l-aħjar prassi dejjem naqsmu naqsmuhom u aħna l-istina naqsmu għakom l-informazzjoni kollha li teħtieġu. Grazzi ħafna, senor President. And the, the next Iva, grazzi. Imis issa l ħar kallim Fasnajkovic mill-Serbja. Tajab, grazzi, President, grazzi kollegi. Meta nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi tħol rwol importanti ħafna anke meta nitkellmu fuq il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, fuq il-vjolenza domestika u l-vjolenza fuq in-nisa. Dawn huma fost l problemi komuni. Il-vjolenza fuq in-nisa hija konsegwenza ta' diżugwaljanza bejn is-seta li għandhom l-irġiel u n-nisa. Issa biex niġġieldu kontra dan għandna bżonn qafas leġislattiv adattat sabiex dan ikun applikat flimkien ma politika ta' politika penali u anka politika ta' protezzjoni tal-vitmi. Imma rridu jittieħdu miżuri wkoll biex neliminaw l-eruq ta' dawn il-problemi, hemm bżonn inqawmu kuxjenza fost is-soċjetà u hemm bżonn nieħdu miżuri proattivi biex in-nisa jkunu rappreżentati fl-isferi kollha. L-awtonomija tan-nisi tan-nisa hija importanti sabiex il-vittmi tal-vjolenza ikunu jistgħu ikomplu bħajjithom. Dan huwa rikonoxxut anke fil-Konvenju ta' Istanbul fejn qed nieħdu pen li nagħtu servizzi bażiċi u servizzi finanzjarji lin-nisa li jkunu vittmi ta' violenza u li dawn in-nisa għandhom jingħataw ukoll opportunità ta' xogħol. Il-gvern tagħna għazvi fil parlament approvajna leġislazzjoni ta' dan it-tip kif qed insemmi s-sena l-oħra fl-2016. Din il-leġislazzjoni tajt li l-istruzzjonijiet pubbliċi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi jieħdu azzjoni kif xira sabiex tkun evitata il-vjolenza domestika. Mara minn hekk għandna entitajiet tal-gvern li huma speċjalizzati f'dan il-qasam speċjalment eh, jena daw kol taħriġ l pulizija u l-prosekuturi. Importanti illi il-liġi tkun eh, tistipula wkoll li każijiet ta' dan it-tip ikun hemm segwiti fuqhom u jkun hemm monitoraġġ ta' jekk ikun hemm iżjed minn kasta vjolenza wieħed fl-istess familja. Nittama li din il-miżura hija biss l-ewwel waħda minn lista li l-qudiem kellha jrid ikollna. Din is-sena ħadna wkoll miżuri f'dak li huwa impjiegi sabiex dawk il-persuni li liżjed li diffiċli jsibu xogħol pal ma nisa li ma vittmi ta' violenza domestika u koll ikollhom opportunità li jaħdmu. Barra minn hekk nafru wkoll servizzi ta' konsulenza li dawn il-vittmi u bekk qed inkomplu insaħħu l-irwol tan-nisa grazzi. Jina nixtieq nirringrazzjakom kollha kull min kontribwixxa dal ħodu għadna kellna dibattitu interessanti u intensiv ħafna qabel ma nispiċċaw. Kelli talba minn Marta Matraj biex jitwieġeb lil waħda mill-kellima. Mbagħad eh, jekk isur sur Martana li tiwieġeb jista' jerġa' jwieġeb, ma dawn it-tnejn biss għaliex iridu nimxu mal-punti li jmiss. Grazzi ħafna. Jena Għandi bżon nwieġa pal dak li s sur Martan. Sur Martan, aħna naqblu iva kulħadd irid jirrispetta il-liġi. Jiena avukat, u verament favur li kunem rispett sħiħ lejn il-liġi. Imma dwar ir-regoli ta' Schengen, kull stat membru irrit irid ehm, irrit jirrispetta ir-regoli ta' Schengen u Franza mhijiex eċċezzjoni kulħadd jista' jidħol fl-Ungerija b'dokument tal-vjaġġar validu. Ir-regoli ma jippermettux li jkun hemm dħul fil-pajjiż mingħajr id-dokument eh, xieraq. Inti semmejt ukoll il-ħajt, il-ħajt li għamilna tal-barbed wire, mhux ħa eh, inwaqqaw ħanzi sa ninsaħħuh biex niproteġġu l-Unjoni Ewropea niproteġġu l-Ungerija. Inti semmejt ukoll il-kwoti u sanzjonijiet kontra l-Istati membri. Naturalment, aħna ser namlu vito fuq proposta ta' dan it-tip il-minorenni mhux akkompanjati dejjem il għajnijom f'kondizzjonijiet xirqa għandhom aċċess ta' servizzi tas saħħa għandhom aċċess ta' edukazzjoni imma aħna rridu nipproteġu pajjiżna. Dan huwa dritt nazzjonali sovran tal-Ungarija u l-gvern tal-Ungarija ser jagħmel kull ma jista' biex jipproteġi ċ-ċittadini tiegħu u ċ-ċittadini tal-Ewropa. Grazzi. Uh, Mr. Martin, if you want to respond to that. Sir Marzan, li wieġeb? Iva, grazzi. Ktipermetti li ħan wieġeb għal dan l-intervent. Sfortunatament, Edin palissa ġima fejn qed niprofa nirriflettu kif nistgħu najnu l dawk li zed vulnerabbli, kif neħilsu mill-vjolenza, mhux biss dik kontra nisa imma anke vjolenza kontra nies oħra. U nixtieq nfakkar għal darb'oħra illi matul din il-ġimgħa smajna e, nisa jagħtu x-xhieda tal-esperjenza tagħhom. Allura e, wara il-barbed um, wire ta'kom, kemem eh, nis pa Sinjura Ibrahim, pa Sinjura Lamija, kemem nis li kellhom jaħarbu minn dittatorjat fil-Ħajti. Pal din is-sinjura li jista' segretarju ġenerali tal-Organizzazzjoni ta' Frankofonija. Eh, sinjura, jiena nfakrek li 60 sena ilu, 60 sena biss. 200 elf Ungeriż u Ungeriża ħarbu minn reġim barbariku fl-Ungerija. Hemmhekk kien hemm dittatorjati ikra ħafna li qatel mit eh, mijiet taluf ta' nies. Dik il-ħabta ma kienx hemm ħitan, ma kienx hemm barbed wire. U dawk in-nies ħarbu. Inti tajtni risposta ta' xejn legali u teknokratika. Jiena qed nagħtik risposta umana li hija bbażata fuq il-valuri Ewropej ħanamel ukoll punt ieħor jekk tippermettuli. Jekk iċ-ċittadini tal-Ungerija jħossuha medda, u jekk huma jaġobhom dan il-ħajt bil barb dwar, jiena nixtieq ngħidu kunu onesti, tibqawx eh, tistaħbew wara subajkom, tibqawx titkellmu b'ipokrazija, jekk hemm maġġoranza fl-Ungerija li jiena ma naħsibx tħossukomx eh, marbuta bil-valuri u l-liġijiet tal-Europa. Jekk taħsbu l-liġijiet u l-valuri tal-Europa jillimitawkom wis, ma la dikke problema tidu solvu. Jina insejjaħ fuq l-entitajiet politiċi kollha tal-Ungerija biex dawn juru l koraċ pal mamel ir-Renju jorganizzaw referendum biex jiddeċidu jekk irridu xibqgħu fl-Ewropea jew le jekk tiddeċidu tibqgħu araw intom. Li li titilqu anzi għanti intom. President tajt li ma nistax najġantik il-kelma ġat tfadal li ċertu punti fuq l-agenda. Nirringrazzja li l-kull min ikontribuixxa f'din il-diskussjoni fejn koprejna ħafna suġġetti differenti u eh, kienet diskussjoni involvit il-maġġoranza tal-pajjiżi li kanna li hekk. Ħaġa sabiħa mens li kanna stant nisa hekk fil-sala li jesprimaw l-perspettiva tagħhom u spjegaw x'jiġri kollha fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Naħseb illi servejtu ta' aspirazzjoni kbira għal kulħadd, nirringrazzja lil kull min kien hawnhekk u lil kull min ipparteċipa b'mod attiv. Ħanaddu issa għal punti li miss fejn għandna kollega mill-Kummissjoni Ewropea id-Direttur Ġenerali jessu intern l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-Intrapriżi Żgħar u Medji. Dan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 Mela Sinjor Daġ tista titla għawek u għanka żewġ kellima li jmess ġvildina Daħud u Astrid Schoenberger. If we could resume quickly because we do still have three Mela nistgħu inkomplu bla ma nitilfu li xfadlina tlet tliet preżentazzjonijiet qabel tasal il-Viċi President. Anzi, waslet, għawni. Mela, l-ewwel ser nitlob li l-Len Dian Dash biex tatina prezentazzjoni qasira fuq il-European Gateway for Women's Entrepreneurship. Iva, grazzi mela Għan introduċi dan il-proġett illi kien imniedi s-sena l-oħra u proġett ġdid minn naħa tal-Kommissjoni. Għana realizzajna li hemm ħafna potenzjal tan nisa għal intraprenditorija li mhux qed jiġi sfruttat, mhux biss fl-Ewropa manka madwar id-dinja. U hemm bżonn ninkoraġixxu lin-nisa biex isiru intraprendituri u meta naraw li għandhom rida, jridu għom billi namlu networking u billi noffru l aċċess għal finanzjament għalhekk. Ħloqna din il-pjattaforma fejn huwa one-stop shop. Fejn jekk għandek mara li għandha idea ta' negozju, L-ewwel tista' ssib xi storji ta' suċċess u tara nisa oħra li jnexxielhom jiksbu suċċess fin-negozju tagħhom. U imbagħad biex tibda negozju tagħha nofru informazzjoni dwar kif twaqqaf negozju. L-informazzjoni hija faċli biex tifhimha, hija informazzjoni prattika, hemm informazzjoni inka legali u informazzjoni tiffokalizzjat fuq networking, jiġifieri nofru informazzjoni lil mara dwar fejn għandha tmur biex tfittex informazzjoni dwar aċċess għal finanzjament, aċċess għal suq. U nindirizzawa lejn nies li jistgħu jgħinuha u li jistgħu jigwidawha fuq kif twaqqaf in-negozju tagħha. Meta mbagħad il-mara xila twaqqaf in-negozju, innotajna li fil-fatt nizom ma 30% tal-intraprendituri, ġveri jiġifieri ħafna potenzjal ta' tkabbir, Imma ħafna minn dawn negozji li waqfu jkunu żaru ma tantx jikbru. Ir-raġuni tista' tkun li s-setturi li ġeneralment jażlu n-nisa forsi joffru naqas opportunitajiet għabbażi ta' fatturi lokali, eh, jekk mhux pereżempju fis-settur kreattiv, etc. Imma jista' jkun ukoll li hemm problemi ta' aċċess għal finanzjament. Hemm statistika M'hemmx spjegazzjoni ċara għalfejn dan qed jiġri, ma aħna rridu illi niffaċilitaw l-aċċess għal finanzjament tan-nisa. Anka f'dak li hu pereżempju venture capital. U għalhekk hemm din informazzjoni fuq kif jista' wieħed iwaqqaf in-negozju. Ħana dwar l-slide li jmiss. Mela, fuq grow għawek fil-parti grow għandkom din informazzjoni dwar possibilitajiet tal-finanzjament, dwar kif wieħed jista' jsib pereżempju imsieħba għan negozju fi swieq differenti, f'parti differenti tal-Unjoni Ewropea u anka parti fuq l-internalizzazzjoni. Imbagħad hemm parti oħra tal-website fuq appoġġ. Jiġifieri x'tib ta' appoġġ tista' ssib minn organizzazzjonijiet differenti Parti importanti ħafna tal-pjattaforma hija dedikata lit-talim u kif wieħed jiżviluppa l-ħiliet tiegħu. Tista' forsi timxu għal parti li miż. l-inkoraġġament lejn nisa biex dawn isiru intraprenditori jibda mill-edukazzjoni. Il-Kommissjoni qed tagħmel ħafna biex eh, tippromovi edukazzjoni dwar l-intraprenditorija sa minn eta bikrija meta e, wieħed ikun għadu l-iskola. Din hija xi ħaġa essenzjali mhux biss għal dawk li eventualment isiru intraprendituri, imma Irrid nfakkar ukoll li l-ħiliet tal-intraprenditorija huma bbażati fuq il-kreattività, l-adattabilità huma ħiliet li e, dejjem qed isiru iżjed u iżjed importanti. U Importanti niġbet l-attenzjoni dwar dan. Meta l-studenti jiksbu ħili ta' imprenditorija minn eta bikrija, ġeneralment dan inebbaħhom anka biex jħolqu negozju u din hija xi ħaġa importanti ħafna anka għal bniet, iġifieri li l-edukazzjoni tkun minn min fażi bikrija. Kif qed dan il-platform huwa one-stop shop huwa punt uniku fejn issib l-informazzjoni kollha u il-possibiltajiet kollha. U jina nixtieq eh, nistedinkom illi xerdu l-kelma fil-komunitajiet tagħkom dwar din il-pjattaforma. Ħna nfittxu organizzazzjonijiet li huma lesti li jgħinu l nisa biex isiru intraprenditori għom biex ta' l-organizzazzjonijiet jirreġistraw fuq din il-pjattaforma li xiżjed ma jkun hemm informazzjoni fuq eh, fuq il-pjattaforma informazzjoni per esempio minn nisa li jixtiju jkunu intraprenditori jew li diġaw ma intraprenditori iżjed ma jkun hemm informazzjoni iżjed aħjar għalhekk eh, norbot fuqhom biex ixxeldu l-kelma. Grazzi ħafna. Grazzi. ddu issa għal punti li miss. Ġifiri, rappresentanta mill-kampanja One. Jina l-biraħ kelli Ix-xorti illi stajt indirizza l-ambasċaturi zazax tal-kampanja One u għet jamlu bieċa xol fantastika għednu għost ħafna li għaw rappresentanta minn din il-kampanja għawek tal-ħodu. Dinja Signora Dina Daħud, nadilek il-kelma. Thank you so much. Good afternoon. It's a great honor for me to be here in this house. Grazie għafna u l tajjeb u għanur għalija li nkun għawek. Nishtiena għal opportunità sabiex nitkellem bil-leħen ta' miljuni ta' zazax li mandomx l-istess opportunità bħal ħutom subien Għawek t-diskutu kustanijiet ta' importanza kbira, u għalek huwa id għaj bħal ambasċatriċi ta' din kampanja li inwassal leħnhom għawek. One hija um, organizzazzjoni ta' advocacy għal iżjed minn minn 7 miljon u nofs ruħ madwar id-dinja. Ftit tal-mili l-bot minn Brussel, f'Aman fil-Ġordan, ftit snin ilu, ommi u missieri bdew b'din il-passjoni sabiex ikomplu jikatru l-edukazzjoni fija u fħuti. Meta igradwajt fl-arkitettura fil-ġordan, kont pittost kontenta. Imma Meta mbagħad bdejt nejn l-refuġjati Palestinjani kont ferħana ħandir. Kull ġurnata, kull ġurnata li kont nagħti servizz lil dawn in-nies u jintajt servizz lilu ma' seba snin, hemmhekk rajt kemm l-edukazzjoni tiegħi qed isservini. Imbagħad bdejt il-PhD, dottorat fil-Kajr, fl-Eġittu. U għal darbohra kont fil anzi bil-dottora tawek fil-Belġu. Ehm, u jina ċerta illi eventualment l istoria tiħed tkun waħda ta' kuntentizza. Ma u lebda post fid-dinja fejn nisa u l-irġiel għandhom l-istess opportunitajiet sfortunatament. Jekk inti titwilet mara u fira għandek piż doppju. Dan huwa piż doppju li l-bniet u n-nisa jridu jajxu bih. U fil-fattaw ħafna minn dawn in-nisa. Jiena nixtieq nirringrazzja l komitat tal- eh, tan-nisa tal-li ospitaw dan id-dibattitu importanti u tal-li stidnuna biex nkunu parti minn din id-diskussjoni fuq l-abilitazzjoni tan-nisa. Kull meta naħseb dwar l-abilitazzjoni tan-nisa, dem ngħid kif ħankun naf xirrit Kif ħankun naf x'inhi l-aspirazzjoni tiegħek ma nafx xejn minn barra? Kif ser nipprova nikseb dak li rrid jekk m'għandix il-ħiliet wara kollox l-erf huwa poter. L-abilitazzjoni mhuwiex xi oġġett li tista' tieħu jew tagħti. Ifisser opportunitajt indaqs għal kulħadd kullimkien. Ifisser li tkun tista' tesprimi eh, l-potenzjal kollu tiegħek u l-ħiliet kollha tiegħek. kollox jibda wara kollox mill-edukazzjoni, mill-bidu ta' ħajjitna. Jiena kelli l-opportunità li nistudja, li nsir nafu, li nesplora u nista' nassigurakom illi nemmen illi mem lebda għodda iżjed b'saħħitha mill-edukazzjoni biex natu seta fidejn in-nisa. Għal kull sena ta' edukazzjoni li tirċivi tifla, dina hija kalkulata li sarraf zida ta' 12% fil-pagi fil-Afrika subsaharjana per eżempju, dan jista' wassal għal żieda fil-agrikoltura ta' 25%. Jekk inti teduka tifla fl-Afrika subsaharjana, dan jista' għajn sabiex u il-ħajja ta' 1.2 miljun ruħ. Hija xi ħaġa impressjonanti, ma safrattant waqt li ħna din bil-qeda hekk 130 miljun il-tifla m'għandhomx aċċess għall iskejjel u għall edukazzjoni. 30 miljun. Dan, eh, eh, fl-Afrika sottosaharjana biss, 46 miljon tifla li mhux qegħdin fl-iskola jekk dawn il-bniet toħodhom flimkien tifforma il-pajjiż bilaxa l-ikbar popolazzjoni madwar id-dinja wara r Russja u anka popolazzjoni ikbar minn tal-Ġermanja. Qed nitkellmu 130 miljun l-opportunità mitlufa l-bniet sabiex jieħu l-potenzjal tagħhom biex jgħinu l-komunitajiet u li l-pajjiżi tagħhom jikbru. Kulħadd jieħu benefiċċju jekk il-bniet ikollhom edukazzjoni u meta dawn jieħu l-potenzjal tagħhom jistgħu jkunu tobba inġiniera u l-mexxejja ta' għada jistgħu jfejqu, jistgħu jieħolqu teknoloġiji, jirrevoluzzjonaw l-industrija, imma fuq kollox ikunu jistaw jiexu ħajjithom b'mod sħiħ. Sabiex neliminaw l-ostakli li jżommu l-bniet fil-pajzi foqra milli eh, jattendu l-iskejjel jridu nassiguraw illi kun hemm edukazzjoni bħala dritt għal kulħadd. L-ewwel qed għandna bżonn li n-nies u l-politiċi sabiex jirrealizzaw l-iskala il-kobor ta' din il-kriżi 130 miljon il-tifla mhux fl-iskola. Li ma jmollux ma mhux qed imorru l-iskola. Imma li kuna għarfien passoltu mhux biżejjed hemm bżonn progress sabiex nassiguraw li kuna hemm mobilitazzjoni ekonomika għal bniet u għannis bżonn ninvestu fl-edukazzjoni. Nixtieq nitlob lill membri ta' din il-Kamra biex jaħsbu fuq il-kriżi l-edukazzjoni fuq l-opportunitajiet. Hemm bżonn pjan investimenti mirati u anka politiċi iżjed intelligenti sabiex l-edukazzjoni taħdem għal kull tifla sabiex nassiguraw illi n-nisa madwar id-dinja ekonomikament ikunu kapaċi. Inqas minn sente ilu, il mesċeja madwar id-dinja għamlu serje ta' eh, wedid illi għandhom waslu sabiex intemmu bil-faqar estrem sal-2030. Dan inkludi edukazzjoni inklusiva u anka opportunitajiet tal-talim matul il-ħajja. Irridu pjaw l-isforzi tagħna biex il bnit kollha jmorru l-iskola sal-2030. Immaġinaw jekk l-allima u l-istudenti ikollhom aċċess għal riżorsi u għal taħriġ biex jiżviluppaw ħiliet tal teratu ehm, ħiliet diġitali u sabiex jissiguraw li t-teknoloġija kollha eh, tajn fit-talim u tajn sabiex tonqod jonqos id-distak digitali. Imma l-aċċess indas għal kulħadd. Relevanti jekk hux mara jew raġel ma jistax inkiseb mingħajr ma jkun hemm iżjed kontabilità u trasparenza. Irridu niġbru uh, data aħjar. In-Nazzjonijiet Uniti iddefinixxew set ta' 52 indikatur illi ippinġu stampa sħiħa tal-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa imma l-organizzazzjoni Bread for the World sabet illi hemm medja ta' 80% fl-Afrika subsaharjana illi uh, minn dik id-dejta li ma teżistix. Mingħajr informazzjoni fuq il-popolazzjoni um, mhux se nkunu nafu kif nistgħu norganizzaw l-isforzi tagħna. L-Ewropa tittaħdem mal-gvernijiet Afrikani u mal-mexxejja ta' tribwiet. Sabiex neliminaw l-ikbar ostakli illi qed iżommu il-brid speċjalment dawk marginalizzati e, il-bot mill-iskola hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu sabiex nieħdu vantaġġ mill-abilitazzjoni ekonomika tan-nisa. Irridu nibdew mill-edukazzjoni, ma mbagħad irridu nimxu iżjed biex nipruvaw nisqu fuq eh, seta li rridu natu l nisa rridu nizguraw illi it-tfajliet ikollhom u nisa ikollhom l-istess drittijiet bħal irġiel F'kull settur, per eżempju, aċċess għal kontijiet bankari eh, fost oħrajn, forsi dawn l-affarijiet noħduhom bħala ovvi, iżda dan mhuwiex minnu. Il-bieraħ kien hemm ċelebrajna l-ġurnata internazzjonali tan-nisa u iffirmajna sabiex niżguraw illi it-tfajlit kollha jkollhom aċċess għall-edukazzjoni. U għawek ija l-aħbar s-sabiħa, li jintom tistaw tkunu parti minna biex kunem għajim ta' kuxċenza fissem il-130 miljon tifla li ma marrux l-iskola aħna qed nodduhom waħda b'waħda u qed namlu dan b'vuċi li tinstema' qed nitkellmu dwar tfajliet reali, tfajliet li għandhom it-tamiet u il-ħolm tagħhom, illi qed jiġu misruqa minn ġejjeni, minn possibilità illi bidlu id-destin tagħhom. Għalhekk nitlobkom biex tmorru fuq is-sit one.org. Għażel numru bejn wieħed u 130 miljun u itfaw ritratti jew video biex tappoġġaw l-edukazzjoni ta' tfal. Sa, uh, la fost supporters internazzjonali tagħna għandna lil Malala Yusufai, Sheryl Sandberg, Charlize Theron, Bono u ħafna oħrajn. Iżda rridu niftakru illi ħadd minna ma jista' ma jista' jkun ugwali sakemm ikunu jkunu il-kol ugwali. Grazzi. We move on to our Vice President. Għad nixti qabel ma naddu l-kelma l sinjura McGuinness, għanna eh, sinjura Astrid Schoenfeger, illi ġeja mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Mużewijiet eh, dwar in-nisa. Ija tixtieq titkellem għaliex fil-fatt hija kienet responsabbli minn dawk il-lopri tal-arti li rajtuhom eh, fil-kuraturi intom sejrin għal-workshops tagħkom. Għalhekk nixtieq nagħdi l-kelma. Grazzi ħafna, Signora President, ser inżom fil-qosor. Fil jiena il Sean Fekker u jiena l-ewel um, mara bħala responsabli mill-mużew Um, tal-eżibizzjoni dwar in-nisa ta' Milan. Jiena ġejja mill-minorità um, Ġermaniża fil-belt ta' Milan. Jiena kontenta ħafna illi flimkien mal-kollegi irnexxieli flimkien ovvjament ma' segretarjat tal-Komitat FAM u s-Servizz ta' Komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew n-organizzaw din l-eżibizzjoni. Kif forsi intu najtu dan l-avveniment ġi akkompanjat minn um, avvenimenti oħrajn illi ħafijom eh, l esibizzjoni ħadna ritratti fl-imkien ma 12 il-mużew ieħor ta' nisa li esponew ix-xogħol tagħhom dawn huma nisa li kienu ġejjin minn 11 stat membru ħriġna wkoll leaflets u nittama li dawn il-leaflets intom għom u ħadtuhom eh, u id-dar magħkom. Aħna network ta' assoċjazzjoni ta' nisa eh, interessati fil-mużewijiet illum għanna madwar 17 il-mużew fiziku madwar id-dinja u 15 illi eh, huma um, mużewijiet online. Hemm ukoll 14 l-inizjattiva inizjattiva oħra, il-network tagħna huwa magħmul minn 45 membru. In-nisa huma dawk li kitbu l-istorja tad-dinja għandu jkun hemm mużew tan-nisa f'kull uh, stat membru, f'kull pajjiż. Daw mhux il-klim tiegħi. Dawn huma l-klim tal tal-xarin eh, abad, abadi li rebħet il- premju Nobel fil-2013. Ija ħasset il-bżon illi tisħaq fuq il-dawn eh, id-drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tan-nisa illi mux dejjem ġew rispettati. Rridu nifmu illi illum il-ġurnata madwar 3% jew forsi 5% tal-xogħol Um, illi sibu fil-mużewijiet huma um, biss okkupati minn dawn in-nisa. Però fil-mużewijiet il-kbar ma tantx nisimgħu dwar il-ħidma ta', ta, ta nisa u xogħlijiet tan nisa tantx ikunu esposti. Ikolli nammetti il din hija strateġija eċċellenti dik li tesponi x-xogħol tan-nisa fil-mużewijiet għaliex il-kultura hija pażqarija ġentili, edukata. Il-mużewijiet tan-nisa madwar id-dinja huma kollha differenti, però kollha jisqu fuq l-esperjenza, l-erf, u uh, il-perspettiva ktar wiesa ta', ta dak li jafu in-nisa. Però mużewijiet tan nisa huma iktar minn hekk. Huma pjattaforma biex nirriflettu fuq is-soċjetà tagħna. U aħna spiss nservu ta' forum ħaj fejn il eh, jiġu appoġġati il-politiki eh, favur l-ugwaljanza bej sessi, diversità, sensitività bejn eh, ta' ċerta kwistjonijiet eh, sessuali u koll. Madana kollu xorta għana bżon rida politika eh, biex kollu jiġi rispettat fuq livell ehm, internazzjonali. Ħafna minn daw l-inizjattivi għandhom bżon jew l-appoġġ finanzjarju jew dak ekonomiku biex jiġu implementati. Il-miżewijiet eżistenti spiss isibu diffikulta biex jibqaw jeżistu bħal mużew fl-Ukrajina u oħrajn bħal per eżempju f'Bonn fil-Ġermanja, l-Senegal u l-Arġentina. Fl-Iran l-attivisti umani jiġru probiti milli jitħlu fil-pajis, sempliċement għaliex jixtiequ e, jishtiqu li jinfetaħ mużew e, tan nisa. Fil-Gambja, il-mużew tan nisa um, inala uh, fil-Afrika ċentrali il-Mużew tan-Nisa ġi maħruq waqt il-gwerra. Nixtieq infakkar illi in-nisa huma dawk illi jikbdu l-istorja tad-dinja. Għalhekk jiena qed nitlobkom biex tappoġġaw in-nisa f'pajjiżkom biex waqfu il-waqfu mużew tan nisa f'pajjiżkom. Nixtikom li t-verifikaw hemm xi inizjattiva ta' dan it-tip f'pajjiżkom. Nitlobkom illi tgħinhom għaliex huma ser jgħinukom fil-kawżit personali tagħkom. Grazzi. Thank you, Astrid. It's now my very great pleasure. Grazzi ħafna. Issa huwa ta' pjaċir kbir għalija illi nilqa l viċi President Sinjura McGuinness, Sinjura President tal-Komitat FAM. Billi ftit għanna ħin mill-ewel sena til kelma l-Mrejt mingħajr wis eh, iktar dewmen. Grazzi. Grazzi, um, Eh, Aziza kollega tal dejt għaddejt l-kelma, napprezza il-ftit għandi ħin biex nitkellem, pero napprezza u koll il-sibtu ħin biex ikun nista nitkellem, għalix eh, dinja okkazjoni importantissima. Nishtiq li din l-enerġija ta' dawn il-jumejn tibqa maħna tul is-sena kollha. Dan il-punt għajjimtu il-biraħ, illi saċċerta punt għanna bżon nsibu mekkanizmu biex dawn il-kwistjonijiet jibqaw fuq net tal-agenda tagħna xi drabi nibża illi jekk ikun hemm ġurnata dedikata għal xi kwistjoni partikolari spiss jiġri illi għal sena sħiħa dik il-kwistjoni titwarrab u ma terġa' tiġi trattata dik il-kwistjoni sena wara meta terġa' tiġi ġurnata internazzjonali ta' dik il-kwistjoni. U qed nitkellmu fuq is-seta li trid tingħata lin-nisa. Meta aħna naraw dawn in-nisa dawn in-nisa illi waslu Però mhix biss kwistjoni ta' nisa li waslu, hija kwistjoni ħafna aktar eh, wiesa jina napprezza dak li qalet dina illi hemm 130 miljun tifla illi ma jirċivux l-edukazzjoni. Jina illi jien għaliex ommi ma irċivitx l-edukazzjoni, ma kienieċ tmur skola, pero hija żgurat illi it-tmin tfal tagħha waħda minnhom jiena jirċivu l-edukazzjoni. Aħna rridu nirringrazzjaw l-ġenituri tagħna illi um, ehm, spess żguraw illi aħna ikollna aċċess għall-edukazzjoni. Il-seta ekonomika li trid tingħata lin-nisa hija importantissima kif tafu f'diversi parti madwar l-Ewropa u madwar id-dinja, in-nisa huma parti mill-attività ekonomika. Hemm pereżempju semmejtu l-agrikoltura, dak huwa aspett li interessani immens lili. L-Irlanda minn fejn jiena ġejja ġiġa qed nara tred gruppi uh, politiċi ta' nisa bisfont ta' bedja li qed jingħaqdu flimkien huma għandhom storja xi rrakkontaw, jidirlhom li hemm kwistjonijiet illi jirrigwardawhom li ma ġewx trattawhom u iddeċidew illi jieħdu um, azzjoni Eh, dwara. Alek, minħabba illi il-ħina dispozizjoni tagħna huwa għasir ħafna, li xtaqt ngħid huwa illi jiena ġeja minn stat membru zaħir, ġeħt rieletta fl-2004 u tal-im ħaġa illi dan id-dritt, dan il- il tridu il privileċ li għandi li jena ninsapawek fostkom mhux privileġġ illi inatajt ek kif ġipu laħaq leġi li talijaw. U dan huwa l-messaġġ li rrid ngħaddi lilkom nisa. Illi jekk irridu niksbu xi ħaġa, aħna rridu niġġieldu għalija din xaħġa ħaġa. Dina dan intijettu u uh, naqbel miegħek. Jiena nemmen kompletament illi n-nisa għandhom ħafna xijatu. Pero rridu nibdew mizzaza nisa u irġil, u nibdew namlu differenza f'dan il-level. U importanti illi naraw nisa jokkupaw pozizjoni differenti f'kull settur u f'kull livell um, ehm, soċjali tal-soċjetà tal tagħna. Jiena niltaqa' ma' ħafna nisa f'dan il-Parlament Ewropew. Uh, eh, pero aħna nirrispettaw bizzejiet ix-xogħol tan-nisa kollha f'kull pożizzjoni tas-soċjetà niskuraw illi ir-wol u x-xogħol tagħna jitħallas kif suppost u niskuraw illi dawk il-130 miljun tfajla li semmejnijom dal-ħodu li mux għet jirċivu edukazzjoni, nibqaw nitkelmu fissimom. Jena eh, ġejt is-suġġerita biex nitkellem dwar il-bilanċ bejn id-ħajja uh, privata u d-dinja tax xogħol. Jekk tarsu lej uċċi tindunaw li jina għadni ma nħaqtux dak il-bilanċ. Madana kollu. U importanti illi nkomplu nisqu fuq din il-kwestjoni. Naħseb illi xi drabi trid tmur lilin mill-limiti um, normali tiegħek biex tagħmel ċerta differenza biex fekk ikollna Ewropa ħjar dinja ħjar. Ejja nagħmlu dan il-kol flimkien irġelu nisa. Grazzi. thank you, Mairead, and I'd like to thank all of you who've made... So grazzi, Mairead. U grazzi lilkom il-kol tal-kontribut eh, ta'kom il-kol. Jina nirringazja eh, nirringrazzjakom personalment, personalment u fissem il-Komitat FAM. Nishti nawguralkom kull suċess. Nishti u kol nirringrazzja l-interpreti li damu ma naftit isjet nirringrazzjom tassew u nishti eh, nawguralkom kull suċċess għal ġejjini ta'kom, tamlu x'tamlu f'ħajtkom. Grazzi.